Right, everybody, welcome if you could. Tajja fwis, merħba li kullħat ek iġobkom hudu postkom. Ħalli kuna nistaw nibdew bil-laqa tagħna. nitlob skuża għal dan nistiq ta' dewmien biex bdejna, imma kellna laqa mal-Ministri tal-Finanzi. U kien din il-laqa kienet inħal oħra tal-Parlament, zgur l intom sertif tifmu l affajiet għalix domna xi ftit jiena tikom nagħtikom merħba hawnhekk kieġobkom jifu tkellmu bejnietkom. Jiena Għanna sen diskutu l-ewwel punt fuq l-aġenda li ser interessat minn Hermin Van Rompuy President tal-Kunsill Ewropew, Mbazz ser ikonna mistoqsijiet u t tweġibiet. Iżda l-ewwel qabel kollox ser ikun ser nisimaw kemm tejn ta' introduzzjoni minn Isvan Giorgia mill-Assembleja Nazzjonali Ungeriża. Jekk tridu tistaqsu mistoqsijiet Għam tlet kuluri differenti ta' cards. Jek tixtuq tistaqsu mistoqsija fl-ewel sessjoni, ma' Sur Van Rompuy mela allura keġokkom użaw il-karta l-ħadra biex titkellmu. Għattini sessjoni dibattitu fost il-membri tal-parlament e joġobkom użaw il-karta blu u sessjoni ta' nofsinar hija karta roza. Għallaw sessjoni li se nibdewa dal tridu tużaw il-kard il-ħadra. U issa jiena nixtieq ngħaddi il-kelma lil kopresident Dan qed ngħidu għall-Parlamenti Nazzjonali. Għal-membri mill-Parlamenti Nazzjonali, il-membri tal-Kumitat Ekon tistgħu xejruli bħal catch DI tafu kif jimxu l-affarijiet. Hekk joġbu. Isfa. Jiena Sadisfat ħafna illi kun ko-president fi semi presidenza Ungeriża din hija l estiża tal-Kumitat Ekon li qed tilqa lil deputati mill-Parlamenti Nazzjonali. Bħala introduzzjoni nixtieq ngħid campaign dwar dan il-jum ekspeċjali speċjali 15 ta' Marzu hija btala nazzjonali tagħna fil-1948 kien fil-15 ta' Marzu meta rivoluzzjoni importanti ġewwa Budapest seħħet. Dan kien l-ewwel pass tal-Ungerija lejn l-Unjoni Ewropea, lejn il-vokazzjoni komuni Ewropea tagħna. U din il-vokazzjoni għada baqgħet ma nbidlitx minn dak iż-żmien aħna parti integrali mill-prinċipju Ewropej, mill-Ewropa, mill-valuri Ewropej. U aħna qegħdin naħnu dwar dan. Ser naħnu dwar dan matul il-presidenza ta' xhur tagħna aħna qed nippruvaw nibnu Ewropa b'saħħitha. u il veranza ekonomika hija element ewlieni minn dan. L-ewwel semestru Ewropew jista' jkontribwixxi għal binja ta' Ewropa aktar b'saħħitha. L-ewwel qabel kollox aħna nixtiequ nfasslu il-prinċipji illi jaqdu l-attivitajiet ekonomiċi Ewropej. Imbagħad dan jiġi segwit bid-dettalji. Aħna nemnu illi jekk inkunu maquda nistgħu nkunu aktar b'saħħitna aħna nemnu illi l-Ewropa tista' toffri vantaġġi ekonomiċi illi kull stat irid ikun jista' jieħu vantaġġ minnhom aħna wkoll nemnu illi semestru Ewropew jista jikkontribwixxi biex jintlaħaq dan il-għam. kellem li jmiss wasal jekk għadu ma wasalx, nistan nista' nkompli bl-introduzzjoni tiegħi. Billi nżid illi semestru Ewropew jagħtina ċans ġdid permezz tal-konsultazzjoni aħna nistgħu infasslu pjanta azzjoni ekonomiku Ewropew illi imur li l-in mill-kooperazzjoni ekonomika. L-istati membri Ewropej, xi stati membri Ewropej jistgħu forsi iħossu illi dan ma jatix biżejjed marġni għal manuvra, zdajna nemmen illi hemm aktar vantaġġi mill-iżvantaġġi. Aħna nistaw jirnexxinna biex nagħmlu amministrazzjoni ta' din il-kriżi ekonomika u finanzjarja, jirnexxinna biss jekk aħna nkunu lesti għall implementazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020. Jekk aħna nifokaw fuq it-tisħiħ tal-innovazzjoni u ir-riċerka jekk aħna nirsistu biex ikonna Ewropa integrata. Dan ser ikun deċenju deċisiv fl-istorja tal-Unjoni Ewropea. Ek kif uritna l-kriżi ekonomika, aħna ma nistgħux noqogħdu nitilfu żmien, aħna irridu naġixxu issa u rridu naġixxu flimkien. Il-kriżi finanzjarja hija wkoll kriżi strutturali kriżi strutturali tas-sistema finanzjarja kollha kemm Jekk l-Ewropa tista' tkun il-mexxejja fir ristrutturar fil-modernizzar tal-finanzi, fiż-żieda, fit-trasparenza tas sistemi finanzjarji, mela allura dan mhux biss ser gawdi minnu l-Ewropa, imma ser tgawdi minnu is-sistema finanzjarja dinija kollha kemm illi nittamaw illi ssir waħda aktar trasparenti, waħda illi nkunu nistaw naħdmu aktar biha. Dawn huma il-klim li kelli xinejt, grazzi xejn tal-opportunità qed nara li wasal il-President Van Rompuy. Grazzi ħafna. Grazzi tassew. Jiena kuntenta wkoll hawnhekk li nilqa lill-President Van Rompuy illi ser jindirizzana. Umbat, ser ikun hemm sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet. Jina zgur illi mandux bżon tal-lebda introduzzjoni u għasab il-ħin biex jiġi għawnek maħna biex jindirizzana fi żmien diffiċli ħafna fejn għandu ħafna għamel. Grazzi għal daqstant naddilek il-kelma. Grazzi, eżis membri tal-Parlament Ewropew, membri tal-Parlamenti Nazzjonali, sinjuri. Nishtiq nibda billi nirringrazzjakom tal li stedintuni. intuni għal dan l-avveniment. Il-membri tal parlament Ewropej Ewropew jiena spiss niltaqa' magħhom meta jkollna dibattit imqanqla f'din il-Kamra u il-pala ex membru tal-parlament u ex speaker tal-kamra u għaddejjem pjaċira lija illi nerġa lura lejn zminijietni. L-Unjoni Ewropea palissa qed tieħu deċiżjonijiet importanti biex jittejja il-gvernanza komuni tagħna tas-suq intern u taż-żona euro u għalhekk jiena dan nikkonsidrah ta' importanza kbira. Illi il-parlamenti illi fl-aħħar mill-aħħar huma responsabbli jħossuhom li huma hija partijan għal dan u ma jirdu jihdu kull, intom tiddu tieħdu kull opportunità biex jissemmaw leħinkom u biex jiġu konsidrati, jiġu konsidrati tħassib taħakom. U għalek ninsab ħerqan ħafna għal dan id-debattitu. Fl-introduzzjoni tiegħi jiena nixtieq nitkellem dwar is-semestru Ewropew. U għasem, ftit kurjusi kolli ngħid. Jiena nixtieq u ukoll dwar l-aħħar żviluppi li kienem dwar dan is-semestru. L-Unjoni Ewropea qed toħroġ bil-mod il-mod mill-kriżi ekonomika. Ejja naraw ċertu affarijiet bażiċi, il-fondamenti ekonomiċi tal-żona euro għadhom tajbin. Hemm inflazzjoni baxxa. Bilanċ u djun pubbliċi li huma anqas minn dawk ta' atturi globali gbar. U kol irkupru għal tkabbir ekonomiku wara li kien hemm kriżi finanzjarja. Iżda kif il-kol nafu. Aħna għandna l-problema tad-dejn pubbliku. Kriżi uritna kif kriżi tista' tinfirex minn pajjiż għal ieħor, tista' teffettwa l kulħadd veloċità illi ħazditna il-kol. Is-sena l-oħra ndunajna illi rdu nieħdu it-talimiet tagħna minn dan. L-ewwel set ta' konklużjonijiet ġew infasla fih dan il-kuntest tal l-ekim sejħa task force fuq il-gvernanza ekonomika. Issa aħna qegħdin naħdmu dwar it-tieni set. L-aspetti tiegħu ġew deċiżi ġew diskussi fil-summit ta' zona euro l-ġimgħa illi għaddiet u aħna nittamaw illi dan kollu jiġi konkluż ma' 27 stat membru fil-Kunsill Ewropew fl-aħħar tal ġimma d-dieħla. Mbagħad inkunu nistgħu niksbu din l-iżvolta. Dawn ir-riformi fihom bosta elementi. Kull element huwa ċkejken iżda flimkien iwaslu għal bidla importanti dwar kif aħna l-Ewropej se namministraw l-ekonomija integrata tagħna l-iktar fiż-żona euro. Il-messaġġ ewlieni tiegħi huwa dan. Id-deċiżjonijiet kollha tagħna għandhom lan li jsibu bilanċ ġdid għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja, bilanċ bejn ir-responsabilità konġunta, nistgħu nsejħlu wkoll solidarjetà, u ir-responsabilità individwali ta' kull stat Is-semestru Ewropew illi qegħdin niddiskutu hawnhekk huwa parti minn din il-formula. Minnaħa ta' solidarjetà ittieħdu bosta azzjonijiet fuqhom il-mekkaniżmi temporani ta' stabilità, il-pakketti tal-Irlanda, tal-Greċja u l-pjanijiet għal mekkaniżmu permanenti ta' stabilità. Minnaħa tal-responsabilità individwali din tinvolvi miżuri domestiċi ħoros u urġenti f'bosta pajjiżi. Iż-żewġ aspetti huma marbuta flimkien mhux biss mod politiku. Per eżempju, il-mekkanizmu permanenti ta' stabilità 500 biljun f'self illi ġej se jkun garantit mill-istati membri ta' zona euro. Dawn huma monti kbar u għalhekk huwa importanti illi ikun hemm aktar impenji fi negozjati biex nimmenizzaw ir-riskju illi dawn il-fondi jiġu użati. Dan għandu jinkludi miżuri ta' austerita u riformi f'ekonomi li għandhom deficits kbar. Il-limiti politiċi miżewġ naħat huma konsiderevoli kif il-kol tafu. Il-gvernijiet huma għandhom u dimmajnejhom il-ħtieġa Illi jieħdu miżuri ta' austerita, kellhom jieħdu deċiżjonijiet qalbina koraġużi. L-istess japplika għal gvernijiet illi kellhom jikkonvinċu l-parlamenti u l-opinjoni pubblika tagħhom biex jidħlu għal self taħt kondizjonijiet stretti. Ir-riskju huma kbar. Żewġ każijiet l-Ewropa ma saritx u mhux ser isir popolari, iżda dan ma jriċi waqqafna milli naġixxu. Kemm għas solidarjetà u kif ukoll a responsabilità jew ma ninsewx illi aħna kieku ma ħadniex dawn id-deċiżjonijiet il-kriżi kienet ser tkun għar u għaf l-interess ta' kulħadd illi aħna inħarsu l-istabilità ta' żona euro kollha kemmi. Dan ukoll jgħati responsabilità kbira lill parlamenti nazzjonali, pereżempju mekkaniżmu ta' stabilità ser wassal ser kollu bżonn għal kunsens tal-parlamenti kollha, konsens unanimu. L-involviment tagħkom iwassal għal leġittimità meħtieġa. L-effett tal-vuċi tagħkom ser jaffettwa wkoll l-oħrajn intom ma tiddeċidux biss għal pajjiżkom imma tiddeċidu għalina l-koll. Għal ġejjieni tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja aħna irridu innaqsu ir-riskju illi dawn il-problemi jarġaw ifeġġu għal darbohra. Ser insemmi tlet passi. Kif għanna naħsbu u kif għanna naġixxu. Kolla huma marbuta ma' responsabilità individwali aktar b'saħħitha l-ewwel net. Aħna skoprejna illi l-patta stabilta u ta' tkabbir fit tfassil oriġinali tiegħu ma kienx b'saħħtu biżejjed il-patt tilef ħafna mill-valur tiegħu meta fl-2003 ir-regola ġew miksura minn żewġ pajjiżi kbar meta il-Greċja ikkonfessat li kella stqarret li kella deficit ta' 15% tal-GDP u fl-axħar tal-2009 l-affarijiet marru għallar. Il-Task Force u l-Gvernanza Ekonomika. Jiena konti president tiegħu is-sena l-oħra. Propona li saħħaħ il-patt kun hemm sanzjonijiet illi ser jiġu aktar tard ser kollhom aktar pis. Il-ftejjim ma l-istati membri dwar il-leġislazzjoni li tiġi implementata rrid jintlaħaq f'Marzu. U ovvjament permess ta' kodeċiżjoni flimkien mal-Parlament Ewropew sa Ġunju. Apparti t-tisħiħ tal-pat, hemm is-semestru Ewropew. Dan mhuwiex kif qalu xi ħut eżerċizzju ta' Brussell fejn qed tgħid l-istati membri kif għandhom ifasslu l-budgets nazzjonali tagħhom. L-adozzjoni tal-budgets nazzjonali tibqa' kompitu ewlieni tal-parlamenti nazzjonali u fattur ewlieni tad-demokrazija nazzjonali. L-istati membri jridu jkunu f'konformità ma' ċertu miri fiskali, makroekonomiċi u tematiċi. Aħsbu per eżempju dwar l-Europa 2020. Biex bekk l-iżviluppi f'dawn l-oqsma ikunu igwidati jimxu l-koll lejn l-istess direzzjoni u dinija xaħġa indispensabli indispensabbli għal pajjiżi ta' żona euro. l istabilta finanzjarja ta' żona euro hija fl-interess ta' kulħadd li tintlaħa. L-istati membri ser l-programmi tagħhom, programmi ta' riforma nazzjonali għal riformi strutturali u l-programmi ta' stabilità jew konverġenza għal budgets huma ser dawn il-programmi illi ser jiġu evalwati mill-Kummissjoni u il-Kummissjoni sejra tipproponi lil kunsill dan ifisser illi ser ikun hemm rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajjiżi u opinjoni dwar il-programmi ta' riforma nazzjonali dwar il-programmi wkoll ta' stabilità u konverġenza. Ir-rakkomandazzjonijiet illi ġew adottati mill-Kunsill irridu jiġu meqjusa meta ikun qed jiġi mħejji l-abbozz tal-budget għall-2012. Jina naħseb illi din hija interessanti wkoll għalikom għaliex tista' tagħti dimensjoni Ewropea li diskussjonijiet nazzjonali illi spiss għandhom qed ikollhom dik xi ħaġa nieqsa. Pereżempju jekk gvern jażel il ma jażilx rakkomandazzjoni partikolari, il-Parlament tiegħu jista' jistaqsi għaliha. Jekk le il ma jkunux il-gvernijiet li jkun għadem eċxu tista' tkun l-oppozizjoni li sema leħna. Intom għandkom ruwa l-ewlini hawnhekk xtaqdu. Ovvjament il-kontenut tal-budget il-pajis xisti jittaxxa xixtieq jonfoq din tibqa' deċiżjoni nazzjonali. Sinjuri, sen Naddi għattini pass biex intejbu dan is-sens ta' responsabilità individwali. Aħna indunajna li ċertu budgets mhumiex bizzejed biex jiggarantixxu tkabbir ekonomiku sostenibbli. Dan kien messaġġ ieħor illi batitinna l-kriżi. Fl-ewwel deċenju tal-Ewropa interessi rati ta' interessi baxxi waslu għal tnaqqis fil-kompetittività, l-iżvilupp makro l-izbilanċi, pal per eżempju il-bżiza u kol jurajnijom. U issa aħna edin nwaqfu forma ta' sorveljenza makroekonomiċi illi ser tamel monitorat dawn l-izbilanċi. Kiku kellna din fil-kaxxa tal-odda tagħna mill-bidunet tal-euro stajna nevitaw ħafna ħafna problemi u għalhekk nasal għattilet pass l-aktar reċenti dan huwa dwar l-impenn dejjem jikber tal-pajjiżi fi zona euro biex huma iffas x'huma jieħdu tal-imiet u jisiltu l-konsegwenzi. Aħna nafu illi għandna Unjoni Monetarja illi m'għandix għaqda ekonomika bizzejiet. Issa l-gvernijiet minħabba l-kriżi qed jgħidu din iridu nindirizzaw għal kol kemm aħna għalija dan huwa żvilupp ewlieni. Ovvjament, mhux ser ikonna kważi sistema federali b'taxxi tal-Unjoni Ewropea bħall-Eurobonds per eżempju, imma dan huwa esklus politikament fi kważi l-Istati membri kollha irridu tal-munejxu dan il-fatt il sistema fiskali, il sistema tal-welfare, il suq tax-xogħol Dawn huma responsabiltajiet ewlenin għal demokrazija nazzjonali tal-Unjoni Ewropea. Iżda fl-istess waqt l-euro hija u ser tibqa l-monita komuni tagħna. U għalhekk frok niċċentralizzaw il-politika u l-istrumenti, jumkella noqogħdu idejna fuq zaqna, aħna qegħdin nitkellmu dwar azzjoni kollettiva, dwar koordinazzjoni tal-linji ta' politika nazzjonali. Dan huwa dwar l-istati membri individwali illi jerfaw ir-responsabilità tagħhom għal benefiċċju ta' kulħadd. Dan it-twemmin illi l-pajjiżi ta' żona euro irridu jagħmlu iktar issa qegħdin naraw illi huwa komuni fost iż il-mexxej ta' żona euro. Fil-summit tal-ġimgħa l-oħra aħna qbilna dwar il-patt tal-euro. Lekk se patt tal-euro. Aħna sibna identifikajna ħames għanijiet partikolari. Kompetitivita, kompetittività fi salarju kol, impjiegi, finanzi pubbliċi sostenibli, sistemi tal-pensjonijiet sostenibli, koordinazzjoni fiskali u stabilità finanzjarja. Aħna mod kollettiv ser nidentifikaw u ser serħu moħna fuq setta indikaturi il-pajizi illi ridu jihdu azzjoni. Il-Komissjoni ser tagħmel monitoraġġ tal-proċess u ser tevalwa l-implementazzjoni tal-miżuri li huma meħtieġa biex inkunu f'konformità mal-liġijiet. Dan huwa l-istess approċċ bħal dak tas semestru Ewropew l-għażla ta' kif ser nindirizzaw il-problemi ser tkun kwistjoni nazzjonali iżda l-analiżi u l-identifikazzjoni tal-problema li teffettwa lil kulħadd ser issir mod konġunt. Apparti minn hekk, Din mhix dwar proċeduri li jisaxu fi Brussell imma dwar impenn politiku. Il-kapijiet ta' stat u ta' gvern ser iħabru miżuri taħt il-patt tal-euro li huma ser iwettqu b'mod nazzjonali. Ovvjament jekk jaqblu il-parlamenti. Għal daqstant, flimkien mal-pressjoni tassu u flimkien mal-pressjoni istituzzjonali il-pata stabilità u tkabbir, is-sorveljanza makroekonomika, issa apparti dawn ser ikonna peer pressure b'saħħita. U dan ser jagħti l-impenji taħt il-patt tal-euro forza politika vinkolanti. Xi drabi hija xi ħaġa stramba li xi ħadd jgħid illi dan il-metodu mhux biżgħet vinkolanti, iżda hemm qed jipprova jikkonvinċina illi dan il-patt qed jikkomprometti il-mudell soċjali tagħna. Jiena konvint il ħafna mill-miżuri huma meħtieġa fil-kuntest nazzjonali. Per eżempju, is-sistemi tal-pensjonijiet irdu jsiru aktar sostenibbli u per eżempju, li namlu l-ekonomija aktar kompetittiva, il-teknika tal-finanza ekonomika ser tagħmel pressjoni fuq l-Istati membri, għaliex għandna interess komuni l-euro. Kif diġa dan ma jagħmilx l-Ewropa daqshekk popolari. Kontrarjament l-Ewropa issir l-amal eme. L-aħħar kumment dwar il-pat tal-euro. Jina insistejt biex ninvolvi l-dawk li mumiex fi zona euro li jishtiqu jinvolvu ruħom fuq bazi volontarja. Ovvjament, jasħaġa nistaw niġustifikaw li dawk li għandhom muniti komuna, komuni jamlu aktar flimkien. Iżda minna l-oħra, l-10 l-oħra, u ma' kol mod politiku u ekonomiku l-opportunità tar-riskju tal-interdependenza jaffetwa li l-om ukoll. Per eżempju, għazbu dwar konnessjoni bejn l-Irlanda u r-Renju Unit. Fil-Kunsil ta' marzu il-kollegi li mumiex membri fil-żon euro ser ħabru jekk iridu xieħdu sen fil-pat tal-euro, jew le. Sinjuri biex nikkonkludi, il-ġejjini ta' l-Unjoni Ekonomika u Monetarja jider xiftet aħjar il-sisien huma tajbin b'saħħithom ir-responsabilità kollettiva u individwali għall-euro hija żgurata aħjar u t-tkabbir ekonomika fiż-żona euro huwa aħjar hemm tbassir ta' 1.6 din is-sena u 2.0 s-sena d-dieħla. Nixtieq inżid li l-Kunsill Ewropew ma njorax il-problema ta' tkabbir ekonomiku strutturali u għalhekk aħna waqqafna l-Istrateġija Ewropa 2020. Zviluppajna strateġija tal-enerġija u tal-innovazzjoni u għalhekk il-Kummissjoni nediet il single Market Act l atta ta' uniku. Fl-aħħar net id-determinazzjoni politika hija ewlenija. il ġejjini tal-Ewropa il ġejjini tal-Euro huwa marbut mal ġejjini tal-Unjoni Ewropea dan huwa fatt li nafuh. Naf illi hemm xi ħut li jaħsbu li mhux ser nkampaw, iżda aħna dejjem irnexxinna nkampaw u ħadna deċiżjonijiet diffiċli. Issa dan irtiġu implementat u dan għandu inkludi s-semestru Ewropew. Kif jgħidu l-Franċiżi, l-amur e dan l prof d-amur. Jo, kif ngħidu, mod inqas poetiku inkunu nafu xi tfisser xi ħaġa meta ta' bilħaq nippruvawha. grazzi. <coughs> Thank you very much. we now moved. Grazzi, sana dwar <coughs> mistoqsijiet. <coughs> għandi sitt karti ħodor mill-parlamentari nazjonali u għandi erba minnis mill-parlament Ewropew, mill-kumitat tagħna illi għaluli li jixtiequ jitkellmu dan jfisser li għandna 10 b'kollox u jekk se nitkellmu għal tliet minuti kull wieħed minna mhux se jkollna biżejjed ħin biex nagħmlu risposti. Allora tkellmu fil-qosor. Mill-Parlamenti Nazzjonali għandna ħanajt li huma l-pajjiżi biex ma biex ma ma ngħidx eh, il-nies eh, il-persuni. L-Awstrija, Greċja, l-Italja, l-Belġu, l-Portugal u l-Rumanija. Umbat mill-Kumitat Ekon għandna Provanx Perez, Magajo, Sofin Velt u Miguel Portax. Mela, jena naħseb li se jkunna, se naqbżu żmien bil-mistoqsijiet, bil naħseb l-aħjar ħaġa li nisimgħu l-mistoqsijiet kollha bat nitlop il-President Van Rompuy jagħti l-ġibiet. <clears throat> mela, l net nibdew bil-parlamentari nazzjonali Kristof Matzner mill austria mill ma nafx fejn int, ma nistax nara Eh, fejn u postok ġifiri il-mikrofonu fidejk. Grazzi, President. <coughs> Eh, president Varron poi, nirringrazzjak ta' tal fat li inti tkellim fuq l-sfidi li għetna nafaċċaw l-Istati Membri kolla. U anki tal-li sħat fuq il -fat li u meħtieċ li kolna prekondizjonijiet istituzjonali għal daqstant proċedura koordinata. Aħna etna neħxu fil-biża li dejjem iridu nifinanzjaw pajjiżi eh, li qegħdin jgħaddu momenti diffiċli, per eżempju l-Portugal, Umbaħt rridu namlu intervenzjonijiet eh, b'tarka eh, u namlu biljuni ta' euro biex insalvawhom. Ma dal biżejjed? Nistaqsi? Forsi kważi kulħadd jistaqsi għaliex aħna noqogħdu daqshekk lura fuq is-swieq eh, finanzjari. U din hija mistoqsija li rridu nistaqsu għaf din il-proċedura parlamentari għaliex ma jkunx hemm risposta xierqa meta jkun hemm dawn l-ispekulazzjonijiet meta jmorru iktar li lem mill-data tal-ekonomija reali u jattakkaw lill-istati membri mill-zona euro. Kif jista' jkun li wieħed jimxi l-qoddim b'dawn ħafna dawn il-volumi kbar ta' CDS illi illi ma jkunx possibli illi namlu evaluazzjoni fuq prezzijiet reali ma jibbażaw roħom fuq spekulazzjonijiet. Iridu nevitaw illi ikunaw dan spekulazzjonijiet eżagerati qed eh, nitkellmu fuq tarka ta' 500 biljun. <clears throat> U se naslu għal xi mument se naslu bil-fors għal biex najdu illi mhux biżejjed is-somma li qed niddedikaw għal dan. U se jkun hemm periklu illi xuħut mill-pajizi ta' zona euro se, se jkollhom jaqgħu Rajna dak li ġara fil-Ġappun bil-krizi finanzjarja. Ir-reazzjoni tal-Ġappun kienet għawija ma lebda hedge funds mu se jazzarda jidħol fil ġappun Għanna namlu kull ma nistaw fil-zona tagħna biex niddefendu il-valuta eh, tal-euro. Sa' Signora Papandreu mill greċja Signora Papandreu. Grazzi, President. Nishtiq nirringrazzja l-Sur Val Rompoy tal-prezentazzjoni li għamel u naħseb illi hija ħaġa pożittiva li wieħed jista' jgħid jaħseb mal-istituzzjonijiet Ewropej u anki mal-parlamenti nazjonali, għaxek biss aħna nistaw natu l-kontribuzzjoni taħna biex eh, eh, nwaqfu l-Europa maquda u nkunu nistaw anki nafaċċaw l-ħtiġijiet u l-sfidi li eh, jolqtu li ċittadini Ewropej. Għandi mistoqsija, President fan rompoj. Inti għati li jemżon bżonn bilanċ ġdid bejn l-Unjoni Ekonomika u l-Unjoni Monetarja. Inti tkellimt ukoll fuq sensiela ta' miżuri li għandhom jiġu adottati biex nilħu dan il-bilanċ. <clears throat> Minti taħseb verament illi l koordinazzjoni illi huwa meħtieġ ħadd ma jiddubita fuq da, imma anke sanzjonijiet illi huma meħtieġa. Imma inti taħseb li dawn il-miżuri huma biżejjed waħedhom? biex inkunu nistaw niksbu l-Europa maquda, forsi għanna bżon noħol u anki mekanizmi biex nevitaw kriżijiet ġodda? Għax biex noħolqu l-Europa maquda dan irridu namluħ ma' ċittadini Ewropej, inti taf illi bħalissa ċittadini Ewropej u ma daqxejn waħda maqtuwajn mill-Unjoni Ewropea Imma kif jista' jiġri illi nbidlu din is-sitwazzjoni meta wieħed iqis illi din il-kriżi ġejja proprju miswiq finanzjari. U allura iċ-ċittadini Ewropej jafu illi responsabilità hija tal-swieq finanzjarji, però responsabilità edha fuq ċittadini li ħassu taxxi. bħalissa għaddejjin minn miżuri ta' austerità l-Istati membri kollha u issa qed ngħidu li rridu nżidu l-kompetittività tal-Ewropa, però nistgħu ma nistgħux napplikaw l-istess modell għal pajjiżi kollha tal-Ewropa ikun tkun xi tkun il-kondizzjoni ekonomika, politika, soċjali tagħhom. U anki dik kulturali. U fuq il-qat x'ngħidu? Eh, li qed jiżdied fl-Ewropa kollha. Bla dubju l-responsabilità tagħna hija li ma naddux lil ġenerazzjonijiet futuri id-dejn kbir biex ma ngħidx enormi. Ija responsabilità tagħna li ma naddux kulturi ta' deficit kbar ħafna fuq l-infrastrutturi, l-edukazzjoni, s-sanità, is-saħħa u nibżaw is illi bil-politika li qed nippratikaw issa l-ġenerazzjonijiet futuri mhux se jkollhom biss eh, eh, eh, jihdu id-dejn u d-deficit tagħna, ma se jkollhom anke Ewropa li mhux se jkollha biżejjed opportunitajiet, forsi bħalissa eh, qegħdin inħarsu lejn ġenerazzjoni ġdida mitlufa dan huwa. Din hija l-mistoqsija tiegħek, grazzi. Grazzi ħafna. Ħana disa għal membru tal-Kumitat Ekon. Grazie, Signora President. Sur President, inti għattinna li semestru Ewropew, inti ritpodriħ fil-kuntest ġenerali tijaw bħala rapporter ta' dal-Parlament fuq dan din il-kwistjoni naħseb illi taqbel illi il-ġebla ta' xewka ta' dan is semestru Ewropew hija rrieda propju illi nwet u l-istrateġija 2020. Minn din il-perspettiva hemm xi affarijiet li ħasbuna jekk aħna ma rridux illi dan is semestru Ewropew għall-orientamenti politiċi ekonomiki li kienu qabel li kienu diġa fil-fat dan, dan kien diġa il-semestru kien diġa inkluż. Umbat x'sar minnu dan kien eżerċizzju akademiku li ma kellu ebda impatt fuq ir-realtà. Issa meta jiena nħaresejn il-pakket tal-governanza ekonomika taċċetti, taċċetta differenzazzjoni bejn nefqa politika meta rridu Eh, n-waqfu sistemi tal-pensjonijiet permezz tal-kapitalizzazzjoni, għalfejn ma tagħmlux l-istess għall-edukazzjoni għaliex din eh, kienet waslet għal eh, għal falliment tal-istrateġija tal-Lisbona, meta nitkellmu dwar bannek jew l-assigurazzjoni bil-mekkanizmi wieħed nejn u tlieta li intom tafu, intom qegħdin taċċettaw l-evalwazzjoni tal-fondi propju għal fejn ma tagħmlux dan jekk intom tridu tirnexxu għal dak li hija arfin, għall edukazzjoni għaliex eh, din hija n-nefqa li tkun liktar għalija għaliex liktar għandna bżonna l-ġejjieni tagħna meta ejjina nħares eh, lejn dak li toħroġ bih il-Kommissjoni, il-Patt għall-Euro. Eh, nieħdu l-impressjoni illi għanna soluzzjoni li tiġi applikata fl-istati membri kollha jkunx ikun il-mudell soċjali tagħhom jew il-puntat luq tagħhom. Intom, inti ma taħsibx li fl-evalwazzjoni irridu isu din il-munita Ewropea li hija propju eh, mhux munita, skużawni, il moto Ewropew li aħna kollha ndaqsema imma fid-diversità tagħna rridu nirrispettaw il-modelli illi hemm f'dawn il-pajjiżi differenti u il-propju eh, aħna l-qawwa tagħna hija propju fid-diversità. Thank you. Uh, now I'll come to uh, Mr. Grazie. Esa għanna sul Caravaggia mill Grazie, Presidente. Wara l-approvazzjoni tal-Parlament, il-Senat e fl-Italja bħalissa qed jiddiskuti fuq il-liġijiet tal-finanza pubblika li huma importanti għal budget intern ta' semestru Ewropew. U jekk jiġu u dawn se jiġu approvati definitivament qabel april. Dawn qed nitkellmu bħalissa fuq regoli iktar rigorużi għal koperturi u anticipazzjoni tal-fazi ta' programmazzjoni ekonomika minn settembru għal april. U dan se jippermetti l parlament illi jesprimi l-opinjoni tiegħu fuq eh, riformi li għandhom isiru sa' 30 ta' april. Fil-dibattitu parlamentari tkellimna wkoll fuq il-fatt eh, li nridu nintroduċu eh, <clears throat> regoli fuq id-deficit u għet nistennew illi kunem negozjat fuq il-governance qabel ma qabel u dawn limitazzjoni til-ġodda. L-ikbar diffikultajiet fil adegwament tal-budget fil-semestru ġdid kien il-fatt li kien hemm eh, żmien qasir wis għal programmazzjoni ekonomika u biex inkunu nistgħu aħna nagħtu eh, għanijiet kredibbli għandu jkollna databases affidabbli fl-Italja dawn eh, ikunu disponibli f'April dawn id-data, stant għandna 30 jum biss biex ikunu nistaw natu xinuma, najdu xinuma l-għaniet eh, ekonomiċi għal tliet snin li ġejjin. Għal huwa importanti li l-Parlamenti kollu ċertezza eh, fuq l-għaniet makroekonomiċi għax qed naraw li l-patta stabilità bbażat biss fuq il-budget pubbliku mhuwiex biżejjed. Thank you very much. Uh, now I've got from Bel. Grazie. Essa għandi sur Vandenbroek mill-Belġu. Grazie, President. Fil-Parlament aħna kena diskussjoni fil-font fuq talba tal-Parlament Ewropew. U dan din diskussjoni Eh, ġabret konsens kbir wisa illi involva il-partiti kollha demokratiċi u aħna rispondejna għal mistoqsijiet li għamiltunna. Il-ftehim ma' semestru Ewropew ma' importanti ħafna għalina u aħna nitamaw illi dawn se jiġu wetqa f'waqthom. L-ewwel punt fil-Parlament Belġan aħna mbagħad il ħakna kunsens fuq dawn il-proposti anki fuq dawk li huma kontroversjali, per eżempju l-finanzjament tal-proġetti transkonfinali ma l-euro bonds li aħna ma naqblux ħafna magħhom u mezzi oħrajn u strumenti finanzjari oħra illi fuqhom hemm kunsens wiesa fil-Belġu. Jiena nixtieq nieħu l-opportunità biex nitkellem eh, biex nistaqsi mistoqsija importanti l-President Van Rompuy Jina naqbel mal- mal-istqarrija li ridu nevitaw polarizzazzjoni kontroproducenti. Illi e feja l-Unjoni Ewropea essir eh, vittma biex najdu hekk ta' dawn il-miżuri, rridu nevitaw li jkun hawn din il-polarizzazzjoni e li se tkun kontroproducenti. Imma biex nevitaw din il-polarizzazzjoni kontro l-Europa, irridu nibnu il-kuxenza illi e l-istrateġija bażika tal-semestru Ewropew hija biżejjed wiesa u biżejjed bilanċata. Jiena qed nirreferi hawnhekk għar-rabta mal-anijiet tal-Europa 2020. Fil-metodu, fl-approċ ta' xur li ġejjin, kif nistaw nevitaw illi dan id-dizappunt fuq eh, l-anijiet tal istrategija tal-Lisbona jerġaw jidru u nuru li aħna qegħdin niżviluppaw. L-istituzzjonijiet, l-inklużjoni soċjali, eh, l-impiegi, jiena ma naħsibx illi aħna għedin fost daw kien l-istrateġija tal-Europa ma waslux għal riżultat tajbin. Jina minnix xettiku Però inħoss illi fuq ir-riċerka u l per eżempju ma tantx sar saret ħidma u fuq dak li għandu xaqsam ma l-inklużjoni soċjali u l-impigi, anki l-evaluazzjoni tagħna mhijiex waħda pożittiva. Għanna bżon tal-evaluazzjoni effettiva tal ewropa 2020 b'mod iktar wiesa. U jekk l-Istati membri ma jirrispettawx Eh, dak li ġi fissat fuq il eh, riċerka u l izvilup inklużjoni soċjali u l-argumenti l ħor li semmejt, sej sej siru rakkomandazzjonijiet illi aħna rridu mbagħad ħejju għalihom din hija l-mistoqsija tiegħi. Eh, membru tal-Parlament, no, l-Istur Garcia Margajo. Waħda mill-eċessjoni tal-Parlament hija illi kunem integrazzjoni sistematika tal-proposti li qed niddiskutu issa bejn il-Parlament u l-Kunsill. Dawn is-sitt miżuri illi jinkludu l-gvern tal-governance. Mela mistoqsija tiegħi l-ewwel waħda hija din. President, inti taħseb illi hemm overlap bejn l-izbilanċ makroekonomiku proposti ta' sbilanċ ekonomiku u l-Europact illi jitratta fuq il-governance. Għanna nilħu soluzzjoni armonjuza f'dan qasam. Fil-mekanizmu għanna kena parteċipazzjoni privata sal-2013, ma kif nistaw nevitaw? Illi, sistema illi japplika mit-2013 il-qoddim mux se jikontamina dak li jem qabel, dak li jiġri qabel. Kif għal daqstat nistaw nintegraw il pakett ta' governance mal pakett ta' eh, salvament? Jena et niproponi il il-politika u rakkomandazzjonijiet fil-kuntest ta' semestru Ewropew jiġu konsiderati meta nħarsu lejn il-problema jekk l-infiq pubbliku sostenibli. Umbat puntiħor fuq dak li għandu xaqsam supervizjoni bankarja. Forsi tkun ħaġa raġonevoli meta nitkellmu fuq ħtiġiet ta' kapital u naraw il-kwalitajiet differenti ta' dejn pubbliku. Bħalissa l-dejn pubbliku hekk inħarsu lejn il-firxa il u natura mhuwiex kapital pubbliku, allura mhuwiex fil-fat il-kwestjoni jekk kumiex depositu daw b'interess jew le miex kwestjoni li ħana qed naqsu il-dejn pubbliku għal pajjiżi li qegħdin jirrispettaw dawn il-kondizzjonijiet ta' dejn pubbliku. Ġi deċiż <clears throat> illi id-dejn pubbliku jista' jkun parti mis-suq primarju. Aħna m'għandniex nitkellmu hawnhekk fuq responsabilità konġunta, ma naturalment id-diskussjoni fuq l-Eurobond se titkompla un bat irridu naraw xanajdu fuq dan. Grazzi. Naddu issa għal Pedro Duarte mill-Parlament mil tal-Portugal. Grazzi għal dak il-diskors dirett u analitiku tijak Sur Van Rompuy u għandi żewġ mistoqsijiet preċiżi namel. L-ewwel net l-ewwel mistoqsija semmit ukoll mill-kollega tal-Awstrija tiegħi. U eh, dinja marbuta mal-kriżi tad debitu sovran illi qiegħda tolqot l bosta pajjiżi xi ħud iktar minn oħrajn din il-kriżi qed tiġi aggravata minn sensiela ta' miżuri ta' restrizzjoni illi joħorġu mill-patt ta' stabilità u tkabbir. Ġifieri hemm interessi li mhumiex sostenibbli fuq meta ta' żmien twila din il-mistoqsija tiegħi ma taħsibx illi mekkaniżmu ta' stabilità permanenti illi diġa hemm konsensus fuq jkun biżejjed iva jew le biex wieħed uh, jiffaċċa din is-sitwazzjoni. forsi memx eh, kondizjoni ta' konsensus uh, fuq il-Eurobonds imma forsi hemm fondi ta' garanziji oħrajn illi uh, joffru limitu mhux se jkun ta ma taħsibx li hemm bżonn ta' xi ħaġa bħal dan biex aħna noħorġu mis-sitwazzjoni li ċerti pajjiżi qegħdin fiha u li qiegħda sitwazzjoni li qed tolqot l ewro mod ġenerali mbagħad il-patt għal l jekk hemm miżuri importanti illi jittieħdu biex jagħtu stabilità u qawwa lill-munita tagħna. Taħsibx illi irrid insibu bilanċ bejn koordinazzjoni ekonomika meħtieġa li aħna l-koll naqblu maħa mbagħad l-ispeċifiċitajiet ta' kull stat membru, kull kontest ekonomiku u soċjali f'kull wieħed mill-istati membri. Ma taħsibx illi f'dan il-pat Taħseb li dan il-patt aħna se nirrispettaw dawn l-ispeċifiċitajiet sabiex nkunu nistgħu insibu eh, soluzzjonijiet illi jkunu adattati għal kull wieħed mill-kontesti differenti u se jkun hemm rispett tas-sovranità ta' kull stat membru. U id-dritt ta' kull gvern li ġi elett mod demokratiku li jiddeċidi x'għandha tkun il-politika makroekonomika tiegħu. Uh, ma rridux illi l-ċittadini jinterpretaw dan il-pat bħala impożizzjoni ta' ċerti stati membri fuq stati membri oħrajn. Forsi uh, stati li ma tantx japprezzaw il-valur il ta' dawn il-miżuri. Grazzi, issa nistaw nadu għal-Rumanija u sur Forskanjen. Grazzi. jiena nistanajt illi naqbel mal-opinjoni mal tal-President tal-Kunsillu, naħseb illi semestru Ewropew f'dan it-tip ta' koordinazzjoni huwa moment importanti ħafna fil-ħajja tal-Unjoni Ewropea. Il-konsolidazzjoni fiskali hija importanti ħafna għax hekk naħsbu eh, eh, eh, fuq l-2010 meta nħarsu lejn il-deficit eh, publiku biex naqsu id-dejn eh, laqtu l-budget tal-Unjoni Ewropea. Għal daqstan se jkun diffiċli ħafna li nkunu kompetitivi mal-pajjiżi li qed jemerġu issa mingħajr ma naqsu id-deficit tal-budget għal lanqas b'nofs meta nqabluh mal-2010 u mingħajr ma nitkellmu fuq l-ispejjeż ta' rifinanzjament. Għandi tliet kummenti, President. L-ewwel wieħed huwa dan. Huwa il-fatt li qed titkellmu aħna fuq il-koordinazzjoni tal-politiki tal-budget, aħna naħsbu illi l-governance ekonomika li ħaġa li għal-qalbi ħafna, u rridu nifissaw għanijiet komuni għal pajizi li għandhom situazzjonijiet fiskali eh, differenti ħafna. Per eżempju, hemm pajizi li għandhom deficit tal-budget daqsxejn iktar il fuq mill-30% u oħrajn li għandhom il-50%. Hemm pajizi li għandhom infiq soċjali ta' 30% u oħrajn illi għandhom infiq soċjali ta' 30 16%. U importanti għal daqstant naraw kif sejr nexinna aħna infaslu l-ekonomiji tagħna nazzjonali biex ikun hemm possibilità komuni biex nilħu dawn l-anijiet tal-2020. It-tieni kommenti għaj rigwarda l-arfin espert tal-Unjoni Ewropea. Aħna fil-moment li għedin fih fuq livell tal-Unjoni Ewropea, għanna bizzejiet arfin espert? Jena nista' nagħtikom eżempi fuq dan. Per eżempju, pajis tiegħi fl-2009 il komissjoni prevedit tkabbir tal-5.5%, pero mbagħad kellna naqis ta' 7.5% fil-fatt. Għal da stanti, kahna ma nistawx intejbu it-bassir Musta eh, mux jkun faċli. U jirna xilna anki nirsolvu problemi tal- eh, tal-sfera soċjali, edukazzjoni u riċerka. Issa il-President tajt li bħalissa ma tantx għandna żmien għax il-President li titla fl-10 u kwart u baqa li tlet eh, persuni għandi persuna mill-Litwanja mbagħad wara Sofi Intveltu Portax. U eh, jena naf li intom kapaċi titkellmu f'minuta. U eh, inti u koll tista titkellem fil-qosor, forsi jena xina jkonna risposti. Għerej, għaxu Grazie, Signora President. L-ewel nishtiq nirringrazzja l-Sur Van Rompuy tal-li b'mod daqshekk ċar qasammana l-idea tiegħu. Hija ħasra li fil-Litwanja ma kellekx l-opportunità li titkellem fuq dawn l-affarijiet fil-Parlament Nazzjonali tagħna. Jiena naqbel li għandna nqisu nikkonsidraw l-speċifiċitajiet ta' 27 stat membru l-kondizzjonijiet speċifiċi li hemm f'kull wieħed minnhom f'dakum li huma kwistjonijiet bankarji fil-Litwanja pereżempju għanna il-modell ta' rati tal-kambju fissi. U għalek jisajna nishtiq nistaqsi jekk aħna jekk se toħolqu mekkaniżmi eh, billi tqisu wkoll il-modelli soċjoekonomiċi li hemm f'kull stat membru u jekk intom x'se tqisu wkoll il-rati tal-kambju fissi kif hemm fil-fatt fil-Litwanja. Um, yes, thank you, Chair. And... Grazzi, President, signor Antvelt, u grazie anki l-Sur von Rompuy, nel Aukfil, nil-anki l-kollegi nazjonali, jena kontenta ħafna li ħafna minnkom li ġejtu prezenti l-lum. Eh, eh, irrid najt li wara li ħares lej l-konklużjoni ta' kunsil tal-ġimma li għaddiet anki dibattiti li kellna f'dawn l-aħħar xhur, jiena eh, inħossni diżappuntata, u anki mħasba biex ma ngħidx inkwetata Għax dina hija kwistjoni li ġadni jom daw l-affarijiet qabel. Inti għat li l-euro hija stabbli, imma l-euro hija stabli, daqskemm hija stabli rida politika li hemm taħta. U din hija fl-opinjoni tiegħi dajfa ħafna, għax aħna mhux qed jirnexxilna noħorġu mill-approċċ strettament intergovernattiv. Jiena dejjem ngħidha di, aħna għandna grupp ta' 27 persuna rridu niddeċidu jekk ħanix se nieħdu sandwiches tal-ġobon jew tal-perżu tal-likel, l-unanimità, bl-unanimità nispiċċaw biex ma niklu xejn. E, meta niġu biex nitkellmu mbagħad fuq affarijiet komplikati, m'hemmx dubju li mhux se taħdem. U dan qed jiġri qudiemna l-Ewropa bħalissa hija blukkata u nistgħu nitkellmu eternament fuq ir-rimedji li għandna bżonn, però jekk il-pazjent ma jridx jieħu il-mediċina nistgħu nitkellmu kemm irridu mal pazjent se jibqa' marit Aħna bħalissa edin fi krizi ta' identità u id-dinja mux qed tistennina lilna. Qed nara eh, s-senjal tiegħek kun nipprova nagħla. Jiena mistoqsija tiegħi hija sempliċi. Hija mistoqsija iktar għal kollegi prezenti imma anki lilek President. Aħna nafu x'ma jridux l-Istati membri. Jiena nixtieq inkun naf x'iridu verament u mux għal l-istati membri imma għall eurozona għax sakemm eh, l-istati membri ma jeħdux responsabilità għal zona euro u għall Europa kollha flimki, kollha kemmi, xejn mhux se jimxi qudiem. Grazzi Miguel. Grazzi, Sur Van Rompuy. Il-gvern tal-pajis tiegħi, il-Portugal, nar il ġimma waqt il-laqgħa tal-Kunsill fi Brussel ir-raba programm ta' stabilità u tkabbir. Dan id-dokument maġi diskuss maħat laqqas fil-pajizi, fil-parlamenti nazjonali, għamnek il-Sur Van Rompuy jajt li l rwol tal-parlamenti nazjonali għal-koordinazzjoni ekonomika huwa importanti. Allura mela, xini l-verita? Dak li qed tajtint jew dak li hemm li jsir fir-realtà. Issa, bad għal kalkulu ta' deficit fil-bidu li stati membri kellom kienu jgħidu illi l-investiment pubbliku kellu jibqa' barra mill-kalkulu ta' deficit. Għalek, issa din il-mistoqsija tiegħi. Għalfejn fil-kalkolu ta' deficit issa il-Konsil jgħat jiddefendi biss l-interessi uh, tal-dejn li jitħallew barra. Dan kieku jippermetti wkoll illi aħna naqbżu għal dawk il-pajjiżi li l-iktar għandhom diffikultajiet, pajjiżi bħal Greċja jew inkella l-Portugal ma jistawx jikbru ma jistawx naqsu d-deficit minar ma jnaqsu id-dejn tagħhom. L-aħħar mistoqsija malaj malaj. Kif ser nexxilkom illi konvinċu l pajizi li jirrikorru għal fond tal stabilita jekk il-self li eh, jagħti dal-fond f f'5 sa 6 fil-mija eh, għalli xumma dem l-istess nies li jridu jħal. Thank you. I think a lot of those Grazie. kienu punti mux tant mistoqsijiet. Il-President Van Rompuy naf li ħallet li ftit wis izmin biex tirrispondi. Grazzi għal dawk l-interventi anki jekk jiena rrid nirrispondi fil-qosor ħafna imma ma jfissirx li jiena ma ħadtomx bis-serjetà l-kommenti li għamiltu L-ewwel net irrid nagħmel kumment daw kollha illi jippuntaw sabajhom lew l-Ewropej u l-istituzzjonijiet Ewropej illum u qed jgħidu li qed noħdu l-affarijiet bil-lajma wis illi ma maħniex qed nagħmlu ftit wis u tard wis. Infakkarkom illi meta jiena ħadd eh, din, il-ħatra ma kien hemm xejn kien hemm patt ta' stabilità illi ma kienx qed jiġi applikat ma kienem ebda kontroll makroekonomiku, ebda kontroll, ebda kontroll fuq il-kompetittività, fuq il-propieta eh, eh, immobli, ma kienem ebda mekkanizmu ta' salvataċ la temporanju u lanqas permanenti kienu tieħdu ħafna deċiżjonijiet li qatt ma twettqu. Għalhekk aħna kena namlu li għamilna għaliex ma kienem xejn maħsub pal kriżi ta' dan it-tip, dik l-ewwel ħaġa li rrid ngħid. Ġifier dawk illi jikkritikawna faċilment kellom eh, eh, kellhom l-okkażjoni li jieħdu miżuri fl u m'għamlu xejn. Ridu nevitaw illi din il-kriżi terġa' tfetx jew tirrepeti ruha għalhekk aħna ħadna miżuri strutturali miżuri strutturali f'dak li għandha x'aqsam ma' governanza ekonomika, jessiet proposti tal-Kommissjoni, il-rapport ta' Task Force fuq il-Governanza Ekonomika u issa zidna u koll il-pat fuq l-euro. Dawn huma miżuri strutturali sabiex ikun hemm iktar governanza sabiex din il-kriżi qatt ma terġa' tirrepeti ruha fil-ġejjeni. Fi dan huwa element essenzjali. Għadna miżuri u sen waqfu mekanizmu ta' għal krizi Rescue Fund li kun permanenti wara l-2013 sabiex kemm il-governanza u anki dak li huma interventi finanzjarji ta' għajnuna ikun hemm inizjattivi li jaraw illi aħna Eh, nistaw nilqaw kontra kriżi ta' dan it-tip fil-ġejjeni. Ġifri din hija xi ħaġa essenzjali li ma jkunx hemm kriżi oħra bħal din fil-ġejjeni. Mbagħad, il-miżuri li ttieħdu se jkunu biżejjed biex ikun hemm eh, iktar stabilità fiż-żona euro il-kriżi fil-żona euro qed nindirizzaw issa hemm ċerti pajjiżi forsi illi qed jieħdu miżuri u dan miżuri se jkunu biżejjed. Jiena sirt Ministru tal-Budget f'pajjiżi meta il-kriżi tal-budget u l-konsegwenzi fuq id-debitu pubbliku laħqu 135% tal-GDP. Kenna il-ħin u din hija differenza, kenna il-ħin fil-snin design u anke fil-snin 80 imma mod partikolari fil-designijiet kena il-ħin illi naġġustaw uh, li nieħdu miżuri sabiex il-finanzjament tad deficit tagħna ma, ma, ma kienx jikkostitwixxi xi problema partikolari il-Ministru Svediż waqt l-aħħar Kunsill Ewropew qal aħna Kenna krizi fil-pajizi skandinavi fil-tmim tal-stmeninijiet u fil-bidu tal-desajnijiet, krizi finanzjarja u ekonomika u kenna tmin snin biex nerġaw nġu fuq saqajna u rnexxilna. U anki fil pajjiż tiegħi irnexxilna, jiġifieri hemm bżonn illi nieħdu il-ħin li konna l-ħin U għabbatem l-element il-ġdid ta' swiq finanzjarji li qegħdin jirreġixxu b'mod sproporzjonat fl-ewwel 10 snin tal-istorja tal-euro. Kull darba u mamlu xejn għalla volja kien hemm problemi kbar u issa l-inqas ċaqliqa u ikun hemm reazzjonijiet qawwijin u sproporzjonati għalhekk il-Kummissjoni Ewropea u l-Kummissarju Barnier ħadu għat ta' miżuri, sensiela ta' inizjattivi biex ikomplu jirregolaw is-swieq finanzjarji u ċerti istituzzjonijiet finanzjarji. Aħna saħħaħna wkoll il-kontroll finanzjarju mhux biex fuq livell nazzjonali imma anke fuq livell Ewropew sabiex inkunu nistaw namlu tajjeb għal dawn l-elementi irrazzjonali u spekulattivi fis swieq finanzjari u anki biex intaffu ċerti eccessi illi eh, rajna f'ċerti istituzzjonijiet finanzjari ġifiri aħna ħadna azzjoni missam sfida oħra sfida kbira konsolidazzjoni budgetarja li hemm bżonn li hemm bżonn nawija inevitabbli anki għal raġunijiet ta' politika nazzjonali l-Ewropa edha eh, tħeġġeġ u tixpruna din il-ħaġa. Imma rridu bil-fors li insaħħu il-budgets nazzjonali u dan huwa dmir tal-pajjiżi u dmir nazzjonali ma triċ tisħaq wis l-Ewropa biex ma tħassarx reputazzjoni ta' ħawti tidher kera minn barra, imma xorta waħda hemm bżonn illi dawn l-affarijiet isiru biex aħna inħarsu il-modell soċjali tagħna. Imma f'din il-konsolidazzjoni budgetarja irridu inħarsu l-investimenti tal-ġejjeni, ir-riċerka u l-iżvilupp, l-edukazzjoni u oħrajn. U dawn huma l-isfidi kbar li għandna qudiemna fuq livell Ewropew, semestru Ewropew li li konna kontroll uh, eh, kontroll mhux biss fuq il- il-budgets, fuq il-konsolidazzjoni tal-budgets, mhux biss sorverjanza makroekonomika, imma anki wkoll fuq l-istrateġija 2020. Din l-istrateġija għandha tkun integrata fl-isforzi l-oħra li qegħdin isiru sabiex ma, ma, ma tkunx xi ħaġa li qed issir separatament li twassala l-iktar austerita imma tkun miżura illi uh, tħarisna għal ġejjeni. Dan is-semestru Ewropew m'għandniex eh, inħalluh jintilef ħafna uh, operazzjonijiet burokratiċi rridu nieħdu l-affarijiet bis-serjetà u nieħdu tliet elementi ta' dan is-semestru Ewropew bis-serjetà. Waħda minn dawn id-dimensjonijiet hija se twassalna lejn il-tkabbir ekonomiku u impik sostenibli. Stellimtu wkoll dwar ir-rispett ta' tradizzjonijiet li hemm fil istati membri biex nimplementaw l-anijiet tagħna li qegħdin nisqu fuqhom fil-pjan Ewropew. Lek jiena mill-bidu net ma maċċettajt ċertu eh, dokumenti, ċertu artikli li ħarġu anki fl-istampa fuq il-pensjonijiet, eh, li wieħed joħroġ bil-pensjoni fl etta ta' 67 sena eh, l-indiċiġazzjoni f'ċerti pajjiżi, dik mhix dak mhux il-metodu it-tajjeb, il-pat huwa s-soluzzjoni meta wieħed ikonna ikollu l-anijiet u d-dimajneħ u dak kollu li jrid issir mill-gvernijiet u mill-parlamenti nazzjonali iva il-Kommissjoni, il-Kunsill u il-Kunsill Ewropew irridu mbagħad jaraw jekk fil-fatt il-ħaqnihomx l-anijiet imma il-mod kif dawn l-anijiet aħna se nħuqhom hija l-ewwel qabel kollox responsabilità nazzjonali. Irridu nikkoordinaw hemm bżonn li jkun hemm kontrolli, monitoraġġ, hemm li li wkoll ikun hemm possibilità ta' sanzjonijiet ikun hemm market pressure, eh, pressjoni tas suq, pressjoni eh, bejn il-pari, pressjoni istituzzjonali, imma wara kollox responsabilitajja nazzjonali. Umbat dwar il-governanza ekonomika. U ma nistix najt illi qed uh, ninqdew biha kif irridu dan l-elementi il-ġodda tal-pat irridu jkunu integrati fis semestru Ewropew imma irridu nkomplu inżidu il-pressjoni barra mill-pressjonijiet illi hemm għalhekk aħna se niltaqgħu darba fis-sena fuq l-ola livell flimkien ma l-istati membri tal-Europa u dak kollha li rixtiequ jieħdu sen f'dan l-isforz ta' koordinazzjoni aħna se niltaqgħu flimkien kull sena sabiex fuq bażi ta' rakomandazzjoni tal-Kummissjoni inkomplu nżidu il-pressjoni għaliex aħna nafu illi għanna din il-munita komuni u li hemm bżonn li konna sviluppi ekonomiċi li jimxu fl-istess direzzjoni u hemm bżonn li konna politika ekonomika li ma tkunx identika imma li timxi Eh, kollha jimxu dawn il-politiki ekonomiċi jimxu fil-istess direzzjoni. Issa dan mekkanizmi ta' eh, permanenti ta' intervent se jkunu bizzejiet, irridu nkunu realistiċi il-mekkanizmu li għanna l-lum, il-facilità li għanna l-lum hija waħda illi eh, intużata l-17 biljun u fuq Eh, l-440 biljoni li se jkunu disponibli iktar din. Mhux dik il-problema, il-problema mhux għaw tinsab irridu nadġustaw eh, situazzjoni ekonomika f'ċerti pajjiżi kważi fil-pajjiżi kollha fil-fatt tal-Unjoni Ewropea. U jekk ikun hemm bżonn aħna lesti li nintervjenu aħna konna hemmhekk għal Greċja ma ma kien hemm xejn maħsub fit-Trattat tal-Lisbona xejn ma, ma, ma kien hemm dwar dawn l-affarijiet waqqas fil, uh, eh, fil miżuri illi meta ta' li ġew fissati meta ġiet waqfa l-euro. Aħna lesti illi namlu kollox imma bħalissa il-mezzi il mhumiex niqsin u l Komment xoħut minnkom il-mentajtu u bil-raġun dwar l-effetti tal austerita Dawn irridu kemm jista' jkun uh, eh, distribwiti b'mod bilanċat fl-istat membri kollha l-aspett tal-konsolidazzjoni budgetarja huwa aspett essenzjali. Jiena niġi minn pajjiż illi fil-snin 80 beda b'deficit ta' 15%. Jiġifieri id-deficit tal-Greċja tal tal-lum jew tal-biraħ, jew il-biraħ tlula. Jiġifieri bdejna b'deficit ta' 15%. Bat kena koalizjonijiet ta' natura differenti, un bat bdejna jkonna approċ soċjali li eh, ħarġna mill-krizi budgetarja. Jiġifieri u possibli illi aħna u koll noħorġu dejjem ħarisna il-loqsma illi jiggarantixxu l-ġejjini tagħna li mhux dejjem inna hekk għalhekk din hija lezzjoni illi aħna rridu eh, nitalmu minn dan kollu. L-aspett soċjali huwa essenzjali, ma l-nies iridu nurruhom ukoll illi dan l-ak li qed nagħmlu huwa sport għall-aġġustament u għalla volja l-affarijiet huma diffiċli bħalissa eh, se jagħtu riżultati Għalla voljen pajjiżi li għedin ibatu bħalissa, aħna qed nagħmlu da kollu biex inħarsu l-modell soċjali tagħhom, mhux biex eh, infarku iktar il-modelli tagħhom. Irridu nirbħu il-battalja l modell soċjali Ewropew tagħna u mhux biex infarku il-modell soċjali tagħna. Għalhekk fl-implementazzjoni hemm responsabilità nazzjonali qawwija. Aħna natu lanijiet ekonomiċi budgetarji u għal riformi strutturali, imma f'dak li għandu xaqsa ma' implementazzjoni, din hija responsabilta li taqa il-bicċa kbira minna fuq il-pajjiżi, l-istati membri. Din hija eh, dan huwa mezz li permettinna illi namlu pressjoni u dawk illi ma jagħmlux dak li għandhom jagħmlu għal ġid tagħhom stess u għal ġid tal-oħrajn allura mela fl-aħħar mill-aħħar Eh, irridu eh, nieħdu sanzjonijiet kontra tagħhom sabiex kulħadd jimxi fl-istess direzzjoni imma dejjem fir-rispett tal-kompetenzi nazzjonali. Dawk kienu xi reazzjonijiet minn naħa tiegħi illi jiena xtaqt nagħmel għall-kummenti u l-mistoqsijiet eh, interessanti u rilevanti tagħkom. Grazzi. Ah. Grazzi ħafna, nifhem illi essenti se taħrab għax zammejnik imma nittama li inti mhux titlef l-ajruplan. Grazzi ħafna onaddu issa l-punt li mis eh, ma li jitla l-President. don't relax too much because we are going to... Tajjeb wist rassaw xafna għalix sel. Nibqa għaddejjem bl-agenda. Issa ser naddu mal-ewel għal punti li jmiss fuq l-agenda, iġifiri id-dialogu bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlament Nazzjonali dwar is-semestru Ewropew. Għanna panel ta' erba presidenti tal-Kumitati mill-Parlamenti Nazzjonali għanna Sur Kleine, is-Sur Vandenbroek, is-Sur Kazuek u is-Sur Stumfol. Imbagħad għandna erba' mi rapporters mill-pakket dwar governanza ekonomika. Min jixtieq jitlaq hekk jogħġobkom jitilqu fiskiet għaliex inkella se nibqgħu nitilfu l-ħin. Il-pjan issa huwa illi kull membri tal-panel ser jitkellmu għal ħames minuti. Imbagħad ser ikonna mistoqsijiet U nixtieq infakkarkom illi jekk tixtiequ titkellmu tidu tużaw il-karta il-blu. Mela, allura, ekk iġobkom ftit taskiet fil-kamra biex mhux sew fil-konfront tal-kellima. Tistgħu tibqgħu titkellmu sa kemm qed nitkellem jien imma mhux meta jitkellmu l-kellima tagħna. L-ewwel kellim is-Sur Kleiner, President tal-Kumitat għal Budget u l-Finanzi Pubbliċi tas-Senat Pollak, is-Sur Kleiner. Szanowni Państwo. Grazie, signora President. Signori. Aħna għadna kif assistejna għal debattitu interessanti ħafna, interessanti ħafna ma' Sur Rompuy illi eh, semma suġġett importanti ħafna l istrategija eh, Ewropea u s-semestru il-dibattitu tagħna għandu il-lan illi forsi niġildu kontra xie effetti ta' krizi ekonomika naraw illi suġġetti li aħna qed nitkellmu fuqhom qed isiru dejjem iktar iddettaljati. U naħseb illi wasar il-moment illi naraw fejn wasanna u xad baqanna namlu il-krizi ekonomika u finanzjarja illi faqqat f'Settembru tal-2008 wara illi falla l-Bank Lehman Brothers għada għaddejja frajnejn iċ-ċittadini. Uh, anki dak l-ottimisti li jaraw l-ewwel sinjali ta' uh, ta' tkabbir eh, najdu li dawn is-sinjali huma fraġli u dajfa ħafna irridu eh, nwettqu l-aħħar elementi li huma indispensabbli biex aħna eh, nimplementaw l-istrateġija Ewropa 2020 irridu nqisu wkoll il-limitazzjonijiet li jeżistu fuq livell tal-budgets tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn ta' riformi mill-qiegħ anke dak li għandu x'jaqsam il-finanzi pubbliċi u hemm bżonn ukoll illi ikonna viżjoni għalbina anke f'dak li huma il-mezzi finanzjarji. Aħna għandna għanijiet u eh, miri għal tkabbir u l-naqsu l-qat. Ġifiri, ovvjament, l-istrateġija ta' Lisbona marne xejn kienet falliment kbir. Issa, kif aħna nistaw eh, niġildu kontra il-kompetizjoni li taslinna mill-ċina, mill-Istati Uniti u pajjiżi oħrajn għanna il-programm eh, Galileo u programmi oħrajn, ma kif nistaw aħna siru iktar kompetittivi bżon ta' mezzi finanzjarji u ħafna drabi dawn il-mezzi ma jkunux emmek fil- eh, budget l-2014 u 2020 Eh, mhux se jkun budget eh, illi jista jissodisfa il-bżonnijiet illi aħna għandna. Ġifiri aħna għandna eh, dubji dwar twettiq tal-politiki ekonomiċi fl-istati membri wara dawn il-laxar rekomandazzjonijiet illi waslunna mill-Kummissjoni nitkellmu dwar l-istabilizzazzjoni tal-finanzi kelmuna u jajdunna dwar il-ġlieda kontra il-faqar u naħseb illi dawn l-affarijiet ma jmorrux jitfit għaliex anki jekk wieħed jara li l-istrateġija Ewropa 2020 hija strateġija bbażata fuq il-minimu li jrid isir, irridu naraw u ngħidu li f'ċerti stati membri l-anijiet ta' din l-istrateġija laqqa se jintlaħqu. Għalhekk Eh, nistaw nitkelmu nħolmu li għanna xie vantaġġi eh, fil-qasam tal-kompetizjoni dak li imma il-riċerka u l-izvilup tagħna eh, laqas tilħaq il-3 fil-mija il-politika tal-agrikoltura u l-politika ta' konverġenza huma indispensabbli hemm bżonn illi innaqsu d differenzi illi għatem bejn l-istati membri u naħseb illi il-medja Ewropea trid titqis b'mod xira ma jistax ikonna Ewropa li timxi eh, b'żewġ ritmi differenti. Eh, jekk wieħed iqis l-indikazzjonijiet li jaslunna mill-istati membri jekk naraw il-tkabbir u d differenzi illi hemm se jistgħu ikomplu jiżdiedu dan huwa argument favur il-politika ta' konverġenza. Din xi ħaġa indispensabbli sabiex aħna nkunu nistgħu eh, naslu għal solidarjetà multidimensjonali fl-Unjoni Ewropea. Dan mhux altruiżmu hija kondizzjoni essenzjali sabiex aħna nkunu nistgħu eh, nibqgħu neżistu bħala Unjoni. Issa x'inhuma il-medita governanza ekonomika? Jiena naħseb illi nitkellmu dwar sorveljanza u istituzzjonijiet ġodda. Naħseb illi eh, hemm uh, reazzjoni kbira wis mill-Kummissjoni. Ovvjament hemm ħtiġijiet ġodda, eżiġenzi ġodda, ma dawn l-eżiġenzi il-ġodda mumiex forsi b'xi mod se jxeklu il-kompetittività f'ċerti stati membri. Uh, ma, jaqblux ma dan id-deficit ta' 3% li huwa permess uh, u uh, jinmentaw kontra l-amministrazzjoni Amerikana u kolli ġifiri nistaw uh, naħdmu iktar biex insalvaw ċerti oqsma. Ġifiri, kif isir fl-Istati Uniti nistaw namlu kol fl-Europa pajjiżi illi huma fi zona euro irridu uh, issa jaraw se jagħmlu fuq livell fiskali, ċerti disciplina fiskali rridu naqsu d-deficit u l-budget pubbliku. Aħna qed nagħmlu dan, imma xorta waħda dan iwassal għal qatt ta' limitazzjonijiet f'dak li għandu xaqsam mal-Polonja l-nefqa budgetarja hija nefqa fissa. Għalhekk irridu namlu tnaqis u mill-budget per eżempju għal dak li hija l-edukazzjoni jew ir-riċerka. Ġifiri dawn il-limitazzjonijiet budgetarji fl-istati membri huma problema kbira sfortunatament imma minkejja dan kollu aħna inħossu illi id-disciplina budgetarja hija waħda mill-affarijiet l-iktar importanti illi iridu jagħmlu uh, il-gvernijiet tal-istati membri. Fl-istess ħin Rrit natikom xie eżempji. Per eżempju fil-Polonja, s-sena li għaddiet, flimkien ma' disa stati membri oħrajn, talbet li jinstabu soluzzjonijiet fissi sabiex trasferimenti. Għal dak li huwa finanzjament tal-pensjonijiet ma jiġux eh, ikkonsidrati imma sfortunatament qed naraw li dan ħatma ta' kasu. Ġifiri, kull stat membru għandu s-sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja tiegħu u eh, eh, qed jiġi meqjus b'mod differenti mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea aħna naqblu ma' ċerti inizjattivi eh, f'dak li huwa il-sorveljanza makroekonomika fl-istati membri u aħna nħossu li il- semestru Ewropew jista' jkollu rwol importanti ħafna dwar kollaborazzjoni tal-Parlament Ewropew mal-Gvernijiet Nazzjonali eh, li dan għandu jsir ta' kuljum mod formali aħna għadna fil-bidu tal-semestru Ewropew u naħseb illi mandux ikunem regoli stretti wisq għalix f'din il-fazi, għad dinja fazi bikrija wis, jina naħseb li huma l-effetti ta' din il-kollaborazzjoni li l-iktar joddu, grazzi. By way of explanation, Grazzi tassew, nishtiq nejdilkom illi eh, Oriġinarjament il-kellima tagħna għalulhom li kellhom seba' minuti u issa għandhom ħames minuti għalhekk hija xi ftit diffiċli għalihom. Is-Sur Van de Broek. Grazzi sé, President. Kif semmejt fil- Parlament Belġan aħna kellna dibattitu akbar dwar il-kwistjoni illi inti semmejt, il-kwistjoni li inti proponejt. Il-bidunet din kienet ċaġa ġdida din proċedura iżda Issa ndunajna li kienet ħaġa ta' sew siwja. Aħna rnexxinna nerħu konsensus fost il-partiti kollha. Biex tweġiba tajba. Nixtieq nifog fuq ħaġa partikolari mbagħad inżid xi punti oħra aħna nemnu illi huwa importanti li semestru Ewropew u il-gvernanza ekonomika jitpoġġew f'qafas għabbażi ta' strateġija tkabbir ekonomiku strateġija li tkun bilanċata biżejjed, tkun mifruxa biżejjed. Aħna nemnu l-aspetti preventivi, ġifiri li nilqaw kontra kriżi ekonomika ġodda, ġdida, hija xi ħaġa tassew importanti, ma nitkellem dwar dan aktar tard. Aħna nħossu illi ċertu aspetti illi huma meħtieġa f'dibattitu dwar is-settur finanzjarju. Isna injorajnijom xi ftit fl-Ewropa. Per eżempju, hawnhekk qed naħseb dwar id-differenza li aħna naħsbu li importanti bejn l-attivitajiet tal-banek ta' tfaddil minnaħa u minnaħa l-oħra il-banek tal-kummerċ li jihdu aktar riskju. Rajna li fl-Istati Uniti kien hemm avanzi kbar li saru f'dan ir-rigward, iżda mhux fl-Ewropa. Aħna maħniex lest li konna differenza strutturali bejn dawn il-banek kemm jekk hemm xi tradizzjoni, jekk aħna m'għandniex xewqa li dan jitwetta, mela allura rridu nieħdu miżuri oħra. U ovvjament dan huwa marbut ma' kif Basel tlieta irid jiġi implementat il-kontenut regoli marbuta mal-banek li huma importanti wkoll jekk il-banek qed jagħmlu attivitajiet riskjużi fl-istess waqt li qed jagħmlu attivitajiet ta' tfaddil dawn huma affarijiet illi huma parti minn dan id-dibattitu nafu illi il-Parlament ser jkollu dibattitu kbir dwar Basel tlieta. Jiena nixtieq nappella biex l-istati membri l-membri tal-Parlament Ewropew jaraw x'inhuwa problemi strutturali u jkopru dawn il-punti u jħarsu lejn bażat tlieta skont dak li aħna rridu naraw fil-struttura tal-banek fl-Ewropa. Fl-Istati Uniti kien hemm progress kbir kienu aktar konsistenti fit ta' deċiżjonijiet tagħhom forsi. Bek ngħaddi għal punt tal-ixprunar ta' tkabbir ekonomiku f'dokument aħna edna illi nixtiequ naraw illi hemm aktar seta Ewropea, qed nirreferi rapport Monti, imma hemm punti speċifiċi biex aħna nisprunaw tkabbir ekonomiku permezz ta' politika illi tiġi msawra skont attivitajiet fi riċerka u l-iżvilupp. Naħseb li dawn il-punti huma xi ftit kontroversjali ta' kien hemm maġġoranza kbira fil-Parlament favur dan. Jiġifieri, li finanzjar ta' proġetti ta' infrastruttura transkonfinali li sejrin jixbraw tkabbi, naħsbu li dinja xaġa meħtieġa, naħsbu li l-Eurobond bħala mekkanizmu ma jriċ eh, jieħu responsabilta' mnant l-istati membri. Iżda dan jista' jkollu rwol importanti x'jaqdi hawnhekk. Naħsbu li strumenti tal-finanzi ġodda jistgħu jiġu żviluppati fis-settur tal-finanzi hawnhekk qed nirreferi għall-idea li jkollna xi tip ta' taxxa fuq il-transazzjonijiet finanzjari. Aħna jindiġajet li aħna nemlu semestru Ewropew huwa importanti u li l-ftemiet jiridu jiġu applikati kelma b'kelma, jiridu kun hemm implementazzjoni stretta wkoll. Iżda dan irid ikun imsejjes fuq viżjoni mifruxa fuq xem miktub fl-Istrateġija Ewropa 2020 bħala strateġija meħtieġa l-Ewropa u qed naħsbu dwar il fokus tagħna mhux biss dwar il riċerka u l-iżvilupp imma l-iktar dwar l izvilup tal-edukazzjoni, l-iktar edukazzjoni għolja. U l-bilanċ li rridu nsibu bejn il-politika tal impigi il-kwalità tal-postijiet tax-xogħol, l-inklużjoni soċjali biex l-Ewropa tkun kredibbli. Biex l-Ewropa tkun kredibbli naħseb illi huwa importanti illi meta jiġu prodotti rakkomandazzjonijiet fejn dan il-qafas tal-gvernanza ekonomika u l-istrateġija 2020 u importanti li dawn ir-rakkomandazzjonijiet ma jkunux jirreferu biss għad disciplina tal-budget, ma jirdux japplikaw biss għal kompetittività bejn is-salarji, imma irridu jitrattaw ukoll l-impenji illi għanna bżon fi riċerka u l-izvilup, fl-edukazzjoni għolja, fil-ħolqin tal-postijiet ta' xogħol u l-inklużjoni soċjali. Spiċċa l-ħin. Iżda jiena għajjem, til-punt il-parlament tal-Belġu xta' għajjem, grazzi ta' Signor President. Ikolli nitlob skuża għal żball fit-typing imma kellim li miss huwa l-Onorevoli Kazuka. Grazzi, Signora President, l-ewwel net eh, nirringrazzjakom tal-li il-qajtu l-membri tal-Parlamenti Nazzjonali hawnhekk naħseb li dinja kooperazzjoni meħtieġa għaliex eh, kulħadd għandu il-rwol il rwol Eh, xjaqdi u l-istituzzjonijiet Ewropej u ma ovvjament eh, eh, mil-quta mill-krizi ta' dejn pubbliku li għaddejjin minna l-pajizi Ewropej. Imma dak li għedin namlu fuq livell Ewropew ma jistax jiġi implementat jekk il-parlamenti nazzjonali ma jamlux il-parti tagħhom għalhekk hemm bżonn li nittaqgħu u nitkellmu. Jina irrit najt kelmtejn dwar il-mod kif Franza aħni aħna nikkonsidraw is-semestru Ewropew u mbagħad eh, norbot fuq ma' xi punti illi xi kollegi diġa semmew sal-2010 gvern Franċis kien eh, semmi eh, li jibat l-impenji tagħna wara illi jkun zamina il-fat jekk jaraw jekk hemm aspetti li kopru l-riformi strutturali forsi dawn memx għalfejn iġu diskussi fil-Parlament Franċiż għaliex dawn huma kollha affarijiet illi eh, diġa nafu bihom aħna nitkellmu mbagħad hemm il-kwistjoni tal-implementazzjoni u dawn huma forsi xi punti ta' referenza li jistgħu jintużaw mill-membri parlamentari ma dana kollu dawn kienu biss indikazzjonijiet ma kinux vinkolanti din l-aħħar sena il-Parlament Franċiż kien qed jeżamina proposta għal programm ta' fuq tliet snin bażat fuq il-patt ta' stabilità ġewwa adottati fl-2009 ġew adottati żewġ programmi imma bad kien hemm inqalgħu ħafna intoppi u eh, issa hemm programm ieħor maħsub mill-2011 sal-2014 li għandu jservi ta' opportunità għall gvern Franċiż biex jagħti l-fema tiegħu fuq il-patt ta' stabilità lill istituzzjonijiet Ewropej. Il-Parlament Franċiż naħseb iħossu iktar involut dawn id-diskussjonijiet. u issa nħossuna iktar involuti mal istituzzjonijiet komunitarji Meta mbagħad dwar il-budget u s-semestru Ewropew aħna adottajna riżoluzzjoni fuq l-opinjoni tal-Kummissjoni Ewropea eh, sabiex ikun hemm koordinazzjoni aħjar ta' l-idejat fiħdan il-parlamenti nazzjonali u l-istituzzjonijiet Ewropej minn perspettiva ekonomika finanzjarja wieħed eh, jista' forsi jkollu 27 eh, opinjoni differenti fuq il-patt ta' stabilità aħna Eh, rajna xġara fl-ekonomiji u l-mod kif dawn jaħdmu mal fiswi eh, internazzjonali għalhekk huwa eh, importanti li l-parlamenti nazzjonali jkunu voluti f'dan ix-xogħol imma l-ebda parlament nazzjonali mu se jċedi s-sovranità tiegħu fuq il-budget nazzjonali. Forsi nistaw naħdmu fl-imkien b'xi mod ma' kull Parlament Nazzjonali xorta waħda se jibqa' jkollu il-prioritajiet tiegħu, maġġoranzi tiegħu, governanza tiegħu u forsi eh, dan jista' jwassal għal xi problemi il-għan tal-Komitat tal-Budget f'dan il-Parlament u li jara li kunem prassi tajbin budgetarji fl-istati membri. Mish kwestjoni li dawn għandhom jorganizzaw forsi eh, laqat u affarijiet bħal dawn, imma u aktar importanti illi eh, jifmu il-natura speċifika ta' dak li kun għaddej f'kull stat membru individwali il-laqata bejn 27 stat membru tal-Kumitat u ċemen tal- eh, tal-Kumitati tal-Budget stat 27 stat membru u hija opportunità tajba importanti dawn huma kwistjonijiet li għandna eh, niddiskutuhom waqt il-laqgħat tagħna sabiex aħna nkunu nistgħu wkoll mbagħad niddiskutuhom fil-Parlamenti Nazzjonali eh, forsi ma baqalix ħin imma fuq nota personali nixtieq nishtiq najt illi l-approċ illi ħa s-sur Van Rompuy eh, illi eh, huwa għal xanijiet irridu nilħu minn arma id-detta kif irridu jintlaħqu hija ideja tajba. Imma li wieħed jinaqqas id-dejn permezz tal fond monetarju għandu mnejn eh, jgħinna biex nevitaw ar effetti spekulattivi fuq id-dejn pubbliku fl-istat membri u eh, jiena kontent li qed nara li hemm parla membri parlamentari nazzjonali li jixtiequ li jara li tiddaħħal taxxa fuq il-transazzjonijiet finanzjarji. Alla volja eh, ċerti uh, stati membri xorta waħda irnexxilhom illi eh, waqfu spekulazzjoni fuq il-dejn sovran forsi nistaw xi darba niksbu maġġoranza għal din l-idea u bekk inkunu nistaw nevitaw l art tip ta' spekulazzjoni. Skużani li tkellimt fit-tu. Kena problema l-arloċ ma kienx mixawl. Mux da' sekk ħażina Issa naddu għal kellem li jmiss, is-sur stumvol. Grazzi, tassew, Signora President, jina nishtiq Nirringrazzjak tal-organizzaj din il-laqa konċuta bejn il-Parlamenti Nazzjonali il-Parlament Ewropew. Jina naqbel mal-Sur Van Rompuy. Illi, ħafna affarijiet li huma stabiliti fis semestru Ewropew huma kompetu tal-istati membri biex huma jimplementawhom. Jiena nixtieq ngħid ukoll illi l-Istrateġija Ewropa 2020 tista' tirnexxi biss jekk l-Istati membri jkunu lesti illi jadottaw l-anijiet u jinkluduhom fil-programm nazzjonali tagħhom u jimplementawhom bl-aħjar mod. Dak għandu xaqsam l-Awstrija, aħna lesti illi nadottaw dan il-triangolu strateġiku illi ġi inkluż fil-perspettiva, il-konsolidazzjoni tal-budget, riformi u inċentivi għat kabbir u l-impjegi. Dan huma kollha affarijiet marbuta flimkien il-konsolidazzjoni budġetarja trid issir frabta ma' aspetti oħra jekk ma jkonniex konsolidazzjoni budġetarja u diffiċli li jkollna tkabbir sostenibbli uħol inta l-postijiet tax-xogħol aħna nafu illi dawn l-isfidi li għandna quddiemna huma kbar huma akbar mill-ġlieda tagħna kontra l-kriżi fiha nifisha. F'termini politiċi nistgħu nilħu ftehim kif nistaw nonfqu biljuni ta' euro, aktar diffiċli f'termini politiċi li naqblu dwar kif il-budget ta' l-istat ser nerġaw nġibu f'postu. Walek dawn huma affarijiet illi irridu niffaċawhom jiena konvint illi aħna rridu nsaħħu l-ekonomija tal-Ewropa naraw l-Azja, naraw l-Amerika, naraw l-Amerika, eh, l-Europa, dan huwa meħtieġ għaliex inkella ser nkunu f'din il-pożizzjoni fejn kulħadd jaffeċ fuqna. Għandna dinamizmu taċ-Ċina, għandna l-Brażil u kun diffiċli nħorġu minn din il-pożizzjoni fejn nkunu mafċa bejn dawn it-tnejn. Il-triangolu strateġiku huwa part integrali mill-politika nazzjonali tagħna għandna xjanijiet illi ġew stabiliti fil-semestru Ewropew li diġà implementajnijhom fl-2007 diġà aħna adottajna liġi fundamentali budgetarja illi fisret illi aħna kena niblu l-Kostituzzjoni. Aħna għaddejjem mill-ewwel stadju li daqt jitlesta, mbagħad ser nibdew it-tieni stadju, mbagħad ser ikun hemm Dan is-ceiling finanzjarju se jiġi stabilit għall-loqsma kollha. It-tnaqqis tal-nefqa ser iwassal għat-tnaqqis fid-dejn illi aħna għandna. U għalek se nkunu trattajna nofs il-qafas finanzjarju sal-2014 u nofs liħor sar jibda mill-2015. Dan il-limitu fuq il-nefqa huwa marbut mal-flessibilità, iġifiri, jekk ma nisfruttawx dan il-limitu kollu jista' jkollna marġni li nistgħu nużaw. ġifir qed naraw disciplina budgetarja, ma xi marġni wkoll budgetarja għal settur individwali. Sar konna il-parti l-oħra mill-2013 it-tieni stadju fejn aħna ser ikuna proċeduri ta' kontabilità li ser jiġu applikati. Ser nikkonsidraw kull tip ta' taxxa u kol ċertu tip ta' mod kif isir il-budget. Daw kollha rridu nikkonsidrawhom. Ser ikun hemm taħriġ, edukazzjoni, ser ikun hemm l-att finanzjarju budgetarju li aħna qed nimplementaw u ser ikollna għajnuna wkoll minn bnadi oħra. Naħseb li lesti għall-sfidi li għandna qudiemna ta' semestru Ewropew qegħdin naraw l-ewwel konsegwenzi issa għandna 4.1 fil-mija 4.5 fil-mija ta' dejn is-sena l-oħra 3.2 din is-sena u u s sena diħla jkun 3.9 fil-mija. Din is-sena f'April se naraw l-qafas budġetarju għal sena li ġejja li se jiġi stabili ser nkunu qegħdin niddiskutu ser niddiskutu il-programm ta' stabilità wkoll fl-Awstrija u kif dan jorbot mal-Ewropa wkoll. Il-patt ta' stabilità fl-Europa bejn il-livell federali u l-livell reġjonali wkoll. Forsi nista' nsemmi żewġ punti. L-ewwel net nisabu f'punt fejn li sati membri nazzjonali kollha qed ikollhom jadottaw budget ta' serjetà jekk dan naqduh mal-perspettiva neċessarja finanzjarja ġenerali irridu nwet u naħseb li tkun illużjoni li nemnu l-budget Ewropew nistgħu nestenduh, nistgħu nżiduh l-unika opportunità li għandna. U naf li hemm xi ftit tal-membri li huma kontra dan hija illi jkollna l-FTT tassa fuq transazzjonijiet finanzjarja. Dwar kwistjoni tal-kompetittività IVA huwa meħtieġ dan rridu nżommu u dimajnejna jina nemmel kwistjonijiet mqanqla bħal politika tas salari, politiki simili huma importanti. Per eżempju fl-Awstrija għandna politika tas salari illi għandha l-eruq tagħha illi nsabu fiħdan l-imsieħba soċali. Mux bizzejet li jkollna kooperazzjoni bejn il-Parlament Nazzjonali, il parlament Nazjonali u l-Parlament Ewropew darbtejn. Naħseb l-Urdun rdu niltaqgħu aktar spiss. Grazzi. Grazzi, issa nistgħu ngħaddu għall-erba rapporters dwar il-pakkett illi semmewh is-six pack saħġa ta' sew maskilista. L-ewwel kellim huwa l-Onorevoli Diego Feo. Eu começo por dizer premium. L-ewwel net nixtieq ngħid illi għalija huwa pjaċir kbir illi nkun hawnhekk għal sitt snin jiena kont eh, membru tal-Parlament eh, fil-Portugal u qed nara illi f'dan il-moment illi issa dan il-parlamenti nazjonali edin jitrattaw l-affarijiet eh, Ewropej b'mod differenti u li issa edin jibdew eh, jifmu l-importanza ta' kollu li jorbot mal-Europa dan il-pakket ta' sit proposti legislativi xie elementi ġodda bħalma tafu. dan issi propju l-eruq tijaw fil origini tal-krizi u fil-difikultajiet illi kellhom jiffaċċaw l-istituzzjonijiet Ewropej u għalek sabiex ikun hemm iktar kredibilità għal patt ta' stabilità u tkabbir hemm bżonn illi ninkludu b'mod iktar strett Eh, ċerti elementi għalek naħseb illi tkun ħaġa tajba illi noħol u proċedura eh, tana għalek bilanċ makroekonomiku biex noħol u proċeduri ġodda fil-dak li għandu xaqsam mal-budget u nifmu u nindunaw illi f'dan il-moment hemm bżonn illi konna miżuri illi uh, jimmotivaw li morru it-fit ma' sanzjonijiet u eh, dan wasal għal diskussjonijiet innovattivi ħafna fil-parlament aħna kena laqat mal-sit rapporters u eh, intqal illi il-parlament mandu jieqaf u jibqa joqod bis fuq dak illi ġie prezentat imma irridu ikonna idejna fuq il-pols, fuq il-realtà, fuq il-situazzjoni reali, xini, għalek rridu nqisu u kol eh, xqal kem fil-Parlament Ewropew kif ukoll barra naħseb li dan il-Parlament se jkollu eh, leħen tiegħu bħala istituzzjoni se jkollu eh, l-opinjoni tiegħu fuq dawn il-punti kollha. Is-semestru Ewropew jaqdi rwol essenzjali f'dan il-pakket ta' miżuri għalix dan huwa qafas istituzzjonali jina rrit nisħaq fuq il-ħtieġa illi jkun hemm għan aħna ma rridux biss naraw uh, il-mezzi li se nużaw, imma naraw dawn il-mezzi fejn se jwasluna għallek il-pat ta' stabilita irrid ikun dejjem iktar pat illi eh, joħloq iktar tkabbir u f'ħafna pajjiżi qed naraw eh, fenomenu u l-pajjiż tiegħi mu ebda eċċezzjoni u qed naraw li qegħdin insibu eh, soluzzjoni għal kriżi billi nużaw miżuri ta' austerità. U naħseb illi irridu inqisu perspettiva tal-ekonomiji individwali tagħna x'nixtiequ aħna bħala deputati parlamentari hemm bżonn li jkun hemm finanzi pubbliċi li jkunu uh, eh, f'postom sabiex ikun hemm iktar tkabbir, imma bżonn ukoll li jkun hemm perspettivi għal kompetitività tal-ekonomiji tagħna. Billi aħna għaw id-differenzi li jeżistu bejn dawn l-ekonomiji tagħna eh, minn għandu bżon jagħmel iktar riformi strutturali, oħrajn se jkollhom bżon eh, jieħdu azzjoni iktar immirata fuq sma partikolari u speċifiċi U għalek għanna bżon iktar koordinazzjoni fuq livell Ewropew, għalek għanna bżon u koll illi eh, eh naplikaw metodu komunitarju. Għalissa, soluzzjonijiet huma soluzzjonijiet ibsa u eh, rridu naraw kif din il-krizi sandawruwa u namluwa opportunità Issa nalaq billi nitkellem dwar ir-rwol tal-parlamenti il-parlamenti nazzjonali, il-koordinazzjoni mal-parlament Ewropew titkun għawija eh, ħafna ma nistawx nippermettu li dokumenti fuq il-patta stabilita li kunu prezentati fi Brussel ma jkunux eh, diskussi fil-parlamenti nazjonali hemm bżonn illi kunem diskussjoni fuq dawn u anki eh, li li ikunem diskussjoni fil-vot eh, dawn il-memx ma, ma, ma nistawx ikonna situazzjoni fejn joħorġu dokumenti minn Brussel u dan jiġu aċċettati mill-Parlamenti Nazzjonali mingħajr ma jkun hemm dibattitu. Rridu nfittxu l-punti komuni u il-Parlament Ewropew issir dejjem iktar parlament ta' veru u l-parlamenti nazzjonali u kol se jkollhom rol iktar importanti x'jgħadu. Very much. Uh... tassew. Issa Elisa. Obrigada, Sharon. Jew Grazzi, Sharon. Jiena nixtieq nibda fejn ħalla il-kollega tiegħi Diego Fejo semestru Ewropew li qed nitkellmu fuq illum se jkun strument importanti ħafna li jippermettilna li nipromuovu koordinazzjoni bejn il- proġetti tal-pajjiżi differenti u jippermettina wkoll li naraw li fiħdan kull pajjiż jista' jkun hemm koerenza u rabta bejn il-programmi differenti li il-pajjiż ikun qed jiżviluppa li jwieġbu kemm għal dak li qed titlob il-Kummissjoni Ewropea kif ukoll biex il-pajjiż jilħaq l-għanijiet nazzjonali tiegħu dan mandu bebda mod isir strument biex jimponi orientamenti Ewropej u ta' pajjiżi oħrajn fuq pajjiżi oħrajn. Laqqas mandu jkun strument li bijet pajjiż mir responsabiltajiet tiegħu huwa strument eh, qawwi jekk jintuża sew imma jista' wkoll ikun strument ħażin jekk ma jintużax sew. Issa dwar is-sitt eh, testi eh, leġislattivi li qed naħdmu fuqhom flimkien naħseb illi dawn jirrappreżentaw opportunità storika li m'għandniex nitilfuha jiġifieri li nkunu nistgħu ndaħlu iktar realizmu, iktar effikaċja fil ta' stabilità u tkabbir. Bżonn li l-kol flimkien nanalizzaw id-debitu deficit makroekonomiku ovvjament dan kollu huwa pożittiv imma ejjew ma ninsewx illi hemm riskju riskju illi dan l-istrument nittrasforma f'sistema ta' sanzjonijiet u dan il-parlament ma jixtieqx illi na, da, dan iseħ. Aħna ma rridux illi dan it-test leġislattiv isir b'xi mod uh, strument ta' sanzjonijiet eh, bla razan il-Parlament ipprova kemm jista' jkun tejjeb il-proposti illi ġew prezentati mill-Kummissjoni u naħseb il ser nexxinna ntejbuhom il-proposti tal-Kummissjoni xi punti illi l-kol naqblu fuqhom wieħed minnhom huwa li tul dan il-proċess leġislattiv u fil-fażijiet differenti ta' applikazzjoni l-involviment ta' rappreżentanti ta' ċittadini huwa essenzjali kemm dak li huma Parlament Ewropew u anki f'ċerti fażijiet l-involviment ta' parlamenti nazzjonali. Jiena rapporter għal dimensjoni li hija ġdida għall aħħar ġifieri il-bilanċ makroekonomiku dan huwa test ta' kodeċiżjoni u naħseb li biex dan ikun utli u jagħti il frott tiegħu hemm bżonn li eh, naqduh mill-qrib ma' elementi ġodda li Eh, ġew inklużi per eżempju l-pat tal-euro u l-pat tal-kompetitività. Nispiegalkom, meta aħna kuna qegħdin neżaminaw il kompetitività tal-pajjiżi differenti naħseb illi irridu b'xi mod naslu biex naqdu fl-imkien u nikkombinaw elementi li huma fuq bażi intergovernattiva ma' dawk illi huma ġodda f'kuntest tal-governanza ekonomika u dak illi eh, qed insejħulu bilanċ makroekonomiku il-Parlament irrit ikun involut fl-azla ta' indikaturi sabiex inkunu nistaw eh, inkomplu ninterpretaw u nifmu eh, l-anijiet li jirrigwardaw eh, deficit u d-dejn u dan issir billi aħna nqisu l-sitwazzjoni partikolari ta' kull pajjiż individwali u l-mod kif l-ekonomija reali tkabbir l-impik. irridu jitqisu bħala elementi essenzjali biex wieħed jiggarantixxi dan il-bilanċ fuq meta ta' żmien twila. Uh, ħafna darabi dawn l-affarijiet aħna narawhom biss fuq meta ta' żmien qasira wisq f'dan il-kontest jiġifieri bil-bilanċ makroekonomiku hemm eh, lok għal sanzjonijiet jew multi maħna ma nistawx laqas eh, nikkastigaw pajjiż għaliex ma jilħaqx l-anijiet illi ikunu ġew fissati aħna nistaw nikkastigaw jekk ma jagħmilx l-isforz meħtieġ jekk ma jikkooperax jew jekk ikun involut fi frodi. Eh, dawn l-affarijiet huma komplessi ħafna u ma nistawx ninterpretawhom bajnejna Ħaġa Ħaġoħra li rridu nqisu ir-responsabiltajiet illi jaqgħu fuq kull wieħed mill-istati membri jridu narawhom eh, b'mod simetriku simmetriku, minn perspettiva simmetrika dawk il-pajjiżi li għandhom deficit qawwi jew illi Eh, eh, rridu eh, jitkellmu fl-imkien dan ma jfissirx illi se jsiru indikaturi awtomatiċi imma hemm bżonn illi l-indikaturi iwassu għall-interpretazzjoni iktar dettaljata tar-rabta mill-qrib li hemm bejn l-ekonomiji nazzjonali. Naħseb li huwa essenzjali illi nkunu nafu x'marġni ta' manuvra għandu kull stat membru x'mandu x'jagħmel għalix fil-fat l-ekonomiji Ewropej tantu ma marbutin mill-qrib ma xurxin jiġifieri dak li għamel stat wieħed żgur se jkollu effett fuq l-istati membri l-oħrajn. Naħseb illi dan eh, l-ispazju li għadu kif inħolu għandna nużaw sew. Merci surtout d'être là parce que vous avez tous entrepris un voyage plus ou moins long mais Grazie signor President. Jiena sodisfatta l-kol tinsabawnek prezenti forsi mux kulħadd kellu vjaġġ twil imma hija xaġa sabiħa li l-kol ġejtu hawnhekk biex tiddiskutu magħna. Din hija xaġa l-kol irdu naħdmu dwarha flimkien. Il-kwistjonijiet leġislattivi u ta' sustanza illi jindirizzaw it-Trattat ta' Lisbona u il-kriżi huma importanti illi nitrattaw mawnek. Fit-Trattat ta' Lisbona kollox ġi imsaħħaħ il-Parlament Nazzjonali għandhom rwol akbar, iżda ambitu akbar nitrattaw il-parlamenti illi irridu jagħmlu jaqdu dmirom, irridu jkunu jistgħu jeżerċitaw responsabilità tagħhom responsabilità illi tawhom l-istati membri. U aħna bħala koleġislaturi, jekk naraw il-konklużjoni tal-Kunsill illi kollu ser jiġi deċiż l aħħar ta' Marzu dan mhuwiex minnu Sur Van Rompuy. Irridu naraw il-pakkett kollu kemm hu biex ikonu konferma ta' dan. Is-sur Van Rompuy għal illi sar ħafna progress fil-qasam tal-supervizjoni finanzjarja. Jina naħseb illi il-Parlament Ewropew ta' bilħaq en biex jinħoloq respons aktar Ewropew. Iżda għanna responsabilità konġunta, responsabilità pjuttost kbira, responsabilità tagħna hija illi aħna ikonna soluzzjoni aħjar fis snin illi ġejjin u nagħtu risponsa aħjar li ċittadini tagħna. In-nies jinsabu f'sitwazzjoni diffiċli, irridu insibu soluzzjonijiet u dan irnamluh fih dan il-kuntest tal interdipendenza Irridu nagħmlu analiżi luċita dwar dak li ġara fis snin li għaddew. Jiena qed nitkellem b'mod partikolari dwar iż-żona euro. Dak li ġara huwa illi kien hemm stati membri illi ma ħarsux l-impenji illi huma kienu iffirmaw. Huma m'għamlux disciplina pubblika u ma'mlux lanqas dak li kien meħtieġ fil-qasam tal-kompetittività hemm impenji tal livell oli u aħna irridu illi żona euro issir aktar kompetittiva jew inkella l-iktar waħda kompetittiva fid-dinja anke jekk forsi ma naqbilx ma dan it-tip ta' lingwaġġ. Mhux biżejjed illi kull pajjiż jagħmel dak illi huwa irid jagħmel jew inkella jgħaddi minn dawn il-fażijiet. Aħna irridu niżguraw illi jkun hemm kontroll reċiproku ma jridux illi kunem sorveljanza mill-pulizija, imma irridu illi nevitaw, illi nilqaw kontra. Għalix aħna irridu nkunu kapaċi nirranġaw il-problemi mal-ewel meta dawn ifeġġu. Irridu naraw kif nistaw ikonna pressjoni pressjoni bċertu biberija li aħna namlu fuq pajjiżi illi ma jkunux f'konformità Dan ma rridx post dak li qed isir fuq livell nazzjonali. Jekk naraw il-pakkett kollu kemm hu dak li rridu nagħmlu huwa illi noħolqu dialogu hawnhekk, dialogu fil-Parlament Ewropew. il komissjoni meta tindirizza il-finanzi pubbliċi jew inkella l-isbilanċi fil-pajjiżi aħna din it-tip ta' diskussjoni irdu għawnek hawnhekk ukoll fuq dan il-livell irdu nikkonsidraw il-konsekwenzi ta' deċiżjonijiet li jittieħdu f'pajjiż partikolari u dawn il-konsegwenzi x'jistgħu jkunu fuq pajjiżi oħra ta' stazzjoni l-edukazzjoni fost l-oħrajn. Irridu diskussjonijiet fuq livell Ewropew illi jmorru lil mill-frontieri lil mill lisna u għalek jiena nistidinkom biex intom tħarsu mill-qrib lejda dak li aħna fassanna. Aħna maħniex niprofaw nimponu ruħna. Aħna kena diskussjoniet ma' Sur Papandreju sena l-oħra u aħna sħaqna dwar il-fatt illi huwa importanti illi ikunem il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali illi jkunu preżenti u jiena sodisfatta ħafna illi jintom preżenti magħna hawnhekk illum. L-aħħar kumment dwar il-proposta illi aħna fassana, proposta li għadha ma ġietx adottata. Ser nivutaw dwara fiħdan il-Kumitat Ekon l-ewwel qabel kollox. L-ewwel nett tqajmet il-kwistjoni tal-Eurobonds. Din mhix xi ħaġa li tkellimna dwar dal-għodu. Aħna maħniex nieħdu vantaġġ mill-euro bħala munita globali. Maħniex nejxu fuq gżira hawnhekk, għandna munita globali. aħna irridu nkunu nistaw nattiraw kapital finanzjarju minn madwar id-dinja. Aktar tard, imbagħad meta ikonna dawn il-finanzi pubbliċi, irridu nagħmlu aktar, irridu nipproġettaw rwieħna b'mod effettiv fix-xena dinija u mhux noqogħdu niddefendu ruħna naraw x'għed jagħmlu l-Istati Uniti u ngħidu x'ma konniex kapaċi nagħmlu aħna fiż-żona euro. Grazzi Viki. Grazzi. Ja xaġa ta' sew interessanti li nisma il-membri parlamenti nazzjonali jitkellmu dwar kif qed jitrattaw situazzjoni tagħhom ġewwa pajjiżhom għalija fil-pakket ta' gvernanza ekonomika dak li aħna rridu nippruvaw nagħmlu huwa illi nippruvaw naraw ekonomiji b'saħħithom fl-istati membri u nirrealizzaw illi il-benessri ta' pajis partikolari huwa marbut ma' l-benessri ta' pajis ieħor. ċertu waqsma huma marbuta ħafna flimkien forsi fuq oħra mhumiex daqshekk marbuta. Imma huwa importanti li konna ekonomiji b'saħħithom. Naf il-kollega tiegħi Sofi qalet xi ħaġa illi ġibdit l-attenzjoni qabel meta tkellmet dwar 27 pajjiż illi l-kol irdu jiddeċiedu dwar l-istess sandwich jiena kontenta illi naħseb illi jrid ikonna l-istess dita bnina għal kull pajjiż imma ma il-koll niklu l-istess tip ta' Per eżempju, kwistjonijiet bħal ownership nazzjonali, l-possess nazzjonali, li nirrikonoxxu li pajjiżi differenti għandhom il-metodi tagħhom kif joħorġu b'dieta tajba, dieta tajba s-saħħa. Ovvjament tkun dieta li hija bnina mhux biss fuq medda qasira ta' żmien imma wkoll fuq medda twila ta' żmien. Il-rapporti dwar l ofsa u dwar trasparenza biex bekk minħala 16 il-pajizi l-oħra kif ukoll il-Komissjoni, kif ukoll il-ġirien tagħkom ikunu jistgħu jaraw id-bassir fuq medda medja u qasira ta' żmien. Irridu nifmu kemm hemm flejes fil-banek. Jiena xtaqt illi nara l-istess livell ta' spjegazzjoni dwar il-bażis tal-Unjoni Ewropea biex dawk fl-istati membri jkunu ta' jistaw jistgħu jifmu kif dawn jiġu msawra. Iżda jiena naf illi intom il-kol ser toħorġu bil-konklużjonijiet tagħkom, qatt trid toħorġu bil-konklużjonijiet tagħkom u għalhekk qed nitkellmu dwar regoli numeriċi nazzjonali f'kull pajjiż illi ser jiġu mwaqfa. Mbagħad tkellimna dwar kemm popolari l-Unjoni Ewropea jina naf illi il-persuna illi tieħu tisraq iċ-ċikolati il u il-ħellu spiss ma tkunx popolari u għalek dawn il-programm ta' austerita huma diffiċli ħafna u għalek għanna rwol il-kol naqdu mhux biss il-Kummissjoni u l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea illi qegħdin jieħdu dawn il-ħlewiet mingħand l-Istati membri. Din hija xi ħaġa li għandha tkun trattata b'mod nazzjonali. Minnu mistieden għal din li klaw ma żbatax l-Istat membru u ma 20 stat membru jinkludi u jaskludi l-Renju Unit jina qed nara illi hemm livelli differenti tarbit fost l-ekonomiji differenti, ovvjament dawk fiż-żona euro. Diġa ċedew ġiftit mill-medicina li huma għandhom li huma setaw jieħdu kieku jispiċaw morda, li xum għandhom interess hemmhekk. Iżda irridu noqogħdu attenti, irridu nkunu xi ftit sensittivi fil-konfront ta' dawn il-pajjiżi differenti. Il-ħabib tagħna mill-Polonja kien ċar ħafna dwar dan. Imbagħad jiena ta' bilħaq nirrikonoxxi dak li inti qed dwar kwistjoni tal-pensjonijiet, ir-riforma tal-pensjonijiet. Qed nibdlu li nibdlu regoli għal pajjiżi li kienet jipprova jieħu xi tip ta' mediċina biex isolvi problema mbagħad irid jagħmel pass lura u jarri jibdel din il-mediċina ma naħsibx li dan jgħin. Mbagħad biex inkomplu b'din dan il-paragun, x'marradna l-ewwel qabel kollox kien il-kollega mill-Belġu li tkellem dwar Basel u l-Banek ma kienx biss id-dejn tal-gvernijiet, kien id-dejn personali f'ħafna pajjiżi u zid u self zejjed minnaħat tal-banek li wassal għal bżiza tal-propieta u għal bużija makroekonomika. F'pajjiżi l-ewwel kien hemm bank kommerċjali tedjanti Northern Rock illi kellu żbilanċ fil-likwidità, żbilanċ kbir fil-likwidità dan ma kellhom xaqsmu ma trading book tiegħu imma kien zbilanċ fil-likwidità u politika tas self aggressiva. U għalhekk jiena nemmen illi aħna għandna bżonn ta' bażi ugwali kullimkien madwar id-dinja. Franza ser ikollha rwol importanti ħafna fil-G20 biex toħloq din il-bażi ugwali. Iżda jew ma nassumux il-problemi tal-banek għal-banek tal investimenti li ma kienux fil landa ma kienux fi Spanja, ma kienux fir-Renju Unit kienet il-likwidità kif ukoll il-kreditu illi daħlitna f'dawn il-problemi illi marduna. U għalek jiena ninsab ħerqana biex naħdem id fit ma'kom fix xogħol li ġejjin dwar dan is-semestru Ewropew. Grazzi tassew. Grazzi, jista' ngħaddu għal dibattitu ġenerali. Um, fostna, ehm, għandi um, ħafna biċċiet eh, ta' cards blue Mela, għandi Sur Giorgetti mill-Italja, Fosganien tar Romania, għandi xieħut minn Franza, Gober, ma nafx kux u Raġel, mbagħad għandi eh, Cortis mill lituania mill-Italja, għandi Garavaglia u um mill-Latvija Isur e Gris u mill-Parlament mbagħad Sissa għandi li Jose Manuel. Mela nibdew Giorgetti mill-Italja. Grazzi, President. Aħna fil-Parlament Taljan għanna e provajna nilqaw l-indikazzjonijiet kemm possibbli ta' semestru Ewropew. U kif għal kollega Garavaglia mis-Senat, aħna nittamaw illi f'sen 15 eh, leġimat oħra jiġi trasferit fil-Parlament dak li huwa indikat mill-Unjoni Ewropea. Aħna l-evalwazzjoni li nagħmlu huwa pożittiva ta' dan l-approċċ għaliex nistgħu eh, nħarsu lejn l-sfidi kbar tal-istrateġija EU 2020 u nħarsu lejhom anki kwantitativament. Però Aħna jidrinna li dawn huma għanijiet ambizjużi ħafna u mhux qed ngħid li huma inkompatibbli, però bħala trade-off eh, eh ta' l-għanijiet ta' dejn u zbilanċ u mux faċli eh, illi inqabluhom ma, ma realtà. Aħna f'dawn is-snin eh, appoġġajna il-gvern fid-disciplina ta' budget iktar eh, minn politika ta' irkupru ekonomiku. Għal dastant, eh, zewċ aspetti nishti nisħaq fuqom. L-għol wieħed huwa il-fatti li dawn il-pjanijiet ta' riforma li għandhom jiġu eżaminati flimkien mal-Europa jobbligawna nirriflettu fuq l-azliet importanti ta' politika ekonomika li għanna dimna fuq dak li għandu xaqsam sammat kabbiru żvilupp. Il-mekkanizmu però għandu bżon eh, ta' daqxejn ta' lubrikazzjoni. Għax kif qal anki l-kollega Franċis, eh, għamilna diskussjoni maġla mħabba li ma kenni xi żmien bizzejiet, Imma fuq dak li għandu sammat mal-approvazzjoni aħarija ta' april, aħna bħalissa għedin nitkelmu mal-kategoriji kollha tal-ekonomija, il-partit interessati kollha biex inkunu nistgħu nitkelmu fuq dawn ir-riformi. Dana għatma ġara fil-passat u dana qed jiġri grazzi għall-imbuttatura li qed nieħdu mill-Ewropa. It-tieni aspett huwa eh, aspett ieħor pożittiv li nixtieq ngħid li fost id-diffikultajiet kollha li għandna qudiemna, però eh, nistgħu ngħidu li din Eh, din is diffiċli f'kull każ qed ipoġġi il-parlamentari nazzjonali f'dibattitu li qabel ma kienx jeżisti, għax kien jeżisti biss il-gvern u eh, il kunsell Issa qegħdin nippruvaw nittraduċu eh, affarijiet li ħarġu mill-Parlament Ewropew biex jitru fil-Parlamenti Nazzjonali. F'xi mod edin nieħdu sem fil-proċess. U biex nala nistanajt li propju din parti tal-diskussjoni illi e, e, e, et tiħu se, e, et isseħ issa propju dawn l-istess biniet, e, testa, e, testa propju tati kontribuzzjoni taħħa biex ikun dawn l ħjar prassi għal stant kullħat għandu diffikultati għaw xi affaċċa imma fl-aħħar eh, hemm dawn momenti ta' dibattitu illi eh, bla dubju li se jwaslu għal effetti dejjem aħjar. U fi żmien bl-esperjenza sinkronistaw intejbu dan il-rapport. Grazzi. Issa għandna s-sur mir-Rumanija. Grazzi. l għennet nesprimi il ta' tas u Rumen illi aħna nishtiqu n'appoġġaw dan il-twist, dan il-fat li aħna nistaw nikkontribwixxu lejn bejn il-Parlament u l-Parlamenti Nazzjonali biex inkunu nistaw nwet u l-istrateġija tal-2020 u anki l-governanza ekonomika. Però biex nitkellem issa fuq l-semestru Ewropew naħseb li hemm tliet kwistjonijiet. Proċeduri kwistjonijiet tekniċi, ma diskutejna xej fuq il kwestjoni tekniċi. U anki l osma ta' diskussjoni. L-għonet il-proċeduri. Entkom tafu kemm huwa importanti eh, illi eh, il-kooperazzjoni għandat tkun fuq livell differenti minn dawk fuq relazzjoni tagħna mal-Fond Internazzjonali Monetarju aħna jekk ma ninnegozjawx il-livelli makroekonomiċi nazzjonali u l-istrateġiji eh, eh, tal-assunzjonijiet interni tagħna mal-Kummissjoni, eh, inkunu qegħdin nirrepetu dak li qed nagħmlu mal-Fond Monetarju Internazzjonali. Tieni kwestjoni li huma l-indikazzjoni makroekonomiċi li qed inżommu f'moħħna. Bħalissa hemm dibattitu fil-G20 fuq l-idea li naqdu fl-imkien id-detalji tal-dejn pubbliku u l-pajis estern ta' pajis, mill-kondizjoni esterni ta' pajis, mal-livell mal ġenerali ta' tfaddil fil-popolazzjoni, fil-privat. U importanti l eh, li dan f'moħħnu meta noħol u modell il-pajjiżi tagħna, kwistjoni oħra importanti. E għafu l-importanza ta' dawn l-indikaturi differenti. Fil-pajjiż tagħna l-indikatur tal-impigi ma jagħti l-ebda stampa ċara għax aħna iktar minn nofs il-pajjiż huwa bla dik. U e, wieħed hemm bżonn li jiddiskuti fuq iż-żona ta' kooperazzjoni għaliex is-sistemi ta' saħħa, assikurazzjoni, il-pensjonijiet sissa ma kienux parti mill-politika komuni Ewropea. U rridu naraw xtib ta' analizi, xini għal profondità tal-analizi ta' dawn l-għanijiet. U l-axħar punt li nishtin għajem hija fuq il-prediċibilità. Jekk eh, xi ħaġa titbiddel fis-waqt iż-żmien, fi żmien ma nkunux nistgħu nużaw il-konklużjonijiet ta' dibattitu tara li kellna mal-Kummissjoni Ewropea u hemm pajjiżi bħal tagħna pereżempju b'realtà dinamika ekonomika. Grazzi. Franza, Gober, ma nafx kux raġel jew mara, raġel. Grazie, President. Anki jena mm, jena għatu koll anki ma l-tweġiba ta' sur Fan rompaj fuq l istabilita Jena naqbel ma dak li għal u mhuwiex propju dak li wieħed jaqra fil-gazzetti. L-għaniet huma fil-fatt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Però il-mezzi jistaw jiġi diskuss, jiġu diskussi biss fuq livell tal-pajjiż. Issa għandi xi kwistjonijiet. Meta nitkellmu fuq mezzi nitkellmu fuq ekonomija ta' budget. Aħna nafu xi fisser da. Speċjalment għal dak il-pajjiżi ktar dajfa ftit nejs jaċċettaw li wieħed jitkellem fuq livell ta' taxxa. Franza turi illi il-devolution fuq taxxi fuq taxxi tal-iktar nis eh, eh, baxxi ma tawx impuls għal tkabbir. Umbat meta nitkellmu fuq il-tħul mill-kapital, nitkellmu fuq servizzi pubbliċi ħafna minnhom dawn huma privatizzati u mbagħad l-ispejjeż tal-edukazzjoni, ta' taħriġ it-taħriġ eh, għandu eh, ikun blaħlas jew għandu tħallas. Dan huwa parti importanti mill-budget u nixtieq nżid ukoll element ieħor li mhux qiegħed inkluż f'din il-kategorija. U ftit nitkellmu fuq ħlif il-kollega Ingliża li tkellmet fuq il-livell ta' dejn tal-familji u nishtiq nagħmel referenza għal ċerti pajjiżi, differenzi bejn ċerti pajjiżi pereżempju fi Franza e, għandhom dejn illi e, qed jiġu dejjem inkoraġġati biex jagħmlu jieħdu jieħdu jieħdu self, jisselfu l-flus għax m'hemmx possibilitajiet oħra, hemm min jisselef il-flus anki għal biex jikol kuljum e, fil-familja. U għal daqstant jekk aħna se nkejlu Eh, eh, dan id-dejn publiku, dan huwa mod tajjeb il wieħed ikejjel dan bħala indikatur meta wieħed iqis li hemm realtajiet differenti minn pajjiż għal ieħor, grazzi, tajt il-President. Issa ngħaddu għal kollega Spanjol. Jiena Margajo. Jiena għax nitkellem fuq żewġ eh, elementi. President Trichet tal-Bank Ċentrali għal il-proposti fu il-governance u ma dajfa wis. U għal ukoll il-menta ukoll li dawn il-proposti fragili kienu iktar ġew iktar dajfa meta waslu għal kunsill Għal daqstan tagħmel appell lill-Parlament Nazzjonali dok nazzjonali biex jikkoreġu daqsxejn din l-istrateġija. X'qed jiġri? Qed jiġri li l-bażi kollha l-istruttura ekonomika monetarja hija bbażata fuqha ikrollaw. Kien hemm tliet Qabel ma rridux jagħmlu l-bayout, l-ebda default, għalix ma kienu xeżistu daw, allura palessa għaddejjien f'sitwazzjoni fejn ma nafux fejn sejrin. E, il-problema hija issa illi ma nix bazi fuq ix nibnu il-governance ekonomika, disciplina u kompetitività u anki mekkanizmu ta' salva, salvazzjoni. Eh, aħna rajna illi dan il-mekanizmu temporane u ma ħadimx tajjeb fil-11 ta' marzu mbagħad iddeċidew li naqsu il-rata ta' interess għal Greċa u tlabna li l-Irlanda jagħmlu sforz fil-budget biex naqsu taxxa tal-soċjetajiet. M'hemmx eh, situazzjoni ta' marġini ta' kabir f'dan il-każ, għal daqstant il-mekanizmu intermedju jista' nistgħu nimmaġinaw ah, aħna b'soluzzjoni fuq l-Eurobond. Ma mhux qed nippruvaw aħna nagħmlu disciplina tal-budget iktar inqas rigoruża. Aħna nistgħu nużaw dan id-disciplina tal-budget mingħajr ma eh, nimminaw il-stabilità tal- zona euro, nistaw nitkelmu fuq il fatt li l-access għal fond globali minn naħat tal-pajizi Ewropew għandu jkun jiddependi mill-imġiba tal-pajis. Fċerti pajizi li mumiex tiġi eh, tajjeb jistaw jkollhom iħalsu Eh, taxxa, eh, dinja proposta tal president u jekk ikomplu mbagħad eh, f'din is-sitwazzjoni ta' indisciplina inneħolhom il-vot u mbagħad fit-tielet fażi inkunu nistgħu anki inneħulhom l-aċċess għal fondi. Owa, importanti hawnhekk nisqu fuq il-fatt li bejn id-disciplina u l-mekkaniżmu permanenti hemm noqqas ta' passaġġ illi jippermetti aċċess jew nuqqas ta' aċċess ta' dan il-mekkanizmu li mhux qed jaħdem u l-Eurobond. Minna l-oħra, miex mod biex naħarbu mi disciplina tal-budget imma mekkanizmu automatiku biex nigarantixxu din id-disciplina skont il-kondizzjonijiet illi jifissa il-Konsil. Grazzi ħafna tajt il-President issa mill litwania għanna l-Sur Cortis. Grazie, Signora President. Eżis kollegi. Diskussjoni tana Is, jiffluenzaw eh, dialogu bejn il-Parlamenti Nazzjonali u dak Ewropew fuq is-semestru Ewropew. Naħseb illi fil-kontest dan id-dialogu għanna naqsmu idejat konkreti. Aħna sa għadna qed nitkellmu fuq livell ġenerali fuq kollox. Il-suġġett ta' dialogu li qed ikollna Hemm ħafna kwistjonijiet konkreti li huma importanti fih fil-Litwanja fih dan il-Kummissjoni tal-Affarijiet Ewropej flimkien mal-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzi kellna laqat flimkien u rajna li m'għandniex ħin biex norganizzaw dialogu ta' dan it-tip. Għaliex id-dokumenti huma ħafna aħna għadna li qabel frar il-gvern kellu l program ta' konverġenza, ta' riformi nazzjonali, l-indikaturi budgetari. u l-analizi ta' dokumenti qabel frar dan. Hemm ħafna dokumenti li mhux faċli wieħed jiddiskutihom Dan issa qabel marzu aħna nittamaw illi se nirċievu il-linji eh, gwida fuq il-politika fiskali u qabel eh, april aħna se nirċievu il-kuntest il tal-programm ta' konverġenza f'Mejju mbagħad. Ridu naraw abbozz sa testi leġislattivi l-kommenti tal-Kommissjoni Ewropea ġifiri f'dan il ta' semestru Ewropew, hemm ħafna, ħafna punti li rridu niddiskutuhom flimkien mal komissjoni u koll u komitati kompetenti tal-Parlament rridu niddiskutu fuq dawn is-suġġetti kollha. U nifissaw kalendarju komuni għal dawn id-diskussjonijiet sabiex ikonna l-opportunità li niddiskutu kif se nilħu dawn l-anijiet komuni għaliex il-konverġenza il konverġenza ekonomika hija xi ħaġa importanti ħafna, kwistjonijiet ekonomiċi huma reġjonali ħafna. l litwanja torbot tiddependi fuq il-Polonja, Ġermanja, Umbat eh, hemm żewġ stati Baltiċi l-oħrajn li eh, hemm eh, li għandhom l-ispeċifiċitajiet tagħhom, l-enklejf ta' Kellingrad ukoll għandha l-ispeċifiċitajiet tagħha rridu narraw l-aspetti ehm, tal-ekonomija u koll reġjonali u hemm bżonn illi wkoll nitkellmu fuq livell reġjonali. Hemm bżonn li jkollna linji gwida fuq il-konverġenza ekonomika illum ħadd m'għandu dubji illi il-dialogu għaddej imma rridu nkomplu nsaħħuh. Imma il-problema hi kif se nagħmlu dan? Kif se niltaqgħu? Fejn? Kemm il-darba? Fis-sena? Nistaw forsi nirrikorru għal eh, tele jew video conferencing biex ma noqoddux u flus titjiriet u biljetti tal-ajru. Imma issa għadna aħna għadna nibdew nitkelmu niddiskutu problemi tal-semestru Ewropew. Aħna eh, fassalna Kostituzzjoni għall-Europa li ma ġietx Eh, adottata minn kulħadd, diskutejna fuq l-istrateġija tal-Lisbona, tkellimna fit-tul fuq dan imma xorta ma nexxinniex. Issa qed eh, nibdew nitkellmu fuq il-semestru Ewropew hemm bżonn illi nitalmu minn l-modi u nitkellmu fuq aspetti tekniċi ta' dan kollu għaliex eh, id-dettalji huma dawk illi jippreżentawna l-problemi Għallek aħna fil-fat għax ma tajniex kas id-dettalji li fallejna kemm il-darba u hemm bżonn li dialogu li konna issir ħafna iktar konkret. Grazzi. Thank you. Uh, Grazzi. Issa l lura l-Italja u ngħaddu Sur Garavaglia. Grazzi President. Il-kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali tkellimna fuq um, drabi oħra flaqat oħrajn u l-Italja dejjem qablet mal-proposta tal-sur la masur li insaħħu il-kooperazzjoni bejn dawn l-istituzzjonijiet. Mod partikolari tkun ħaġa tajba li namlu uh, diskussjoni bejn Parlament Ewropew u Parlamenti Nazzjonali biex inkunu nistgħu nivverifikaw qabel id-diskussjonijiet ta' budgets nazzjonali jekk il-prijoritajiet Ewropej ġewx rispettati fil-budgets nazzjonali. Għal dastant ir-wol ta' din il-kooperazzjoni interistituzzjonali għandha tkun propju fuq il- konverġenza tal-politika ekonomika għal biex jitwet u l-anijiet. Il-proposta tal-Amassur tipprevedi laqa tal-parlamenti qabel ma tibda id-diskussjoni fuq il-budget għal-dastant eh, fil-kastana f'settembru. settembru eh, biex naraw jekk il-prioritajiet Ewropew fuq l-edukazzjoni, l-ġlida kontra l-emissjonijiet, jekk daw l-affarijiet u miex rispettati fil-budgets nazjonali, hemm bżonn illi fil-gvernijiet nazjonali ikun eh, prezenti il-budget minn qabel. L-iktar ħaġa importanti hija x'tip ta' manuvra ikun hemm kif qalet il-kollega Giorgetti u rapporter mill-Parlament. Il-pajis tagħna fil-kriżi għamel sforz kbir. Id-deficit tas-sena li għadda kienet 4.6 u meta wieħed qabel anki ma dak li aħna provajna għabbel fil-5% u id-deficit kien ta' 1.3 mingħajr pero lebda inċentif eh, inċentiv mill-budget pubbliku. Però bħalissa il-kwota tal-budget fuq livell ċentrali hija ta' 5% eh, li tista tikber fil-ġejjeni, pero bħalissa u għaftit wis. U dan għax jifisser ifisser illi illi poġġu iktar risorsi għal riċerka ifisser illi neħu risorsi per eżempju mill-protezzjoni tal-ambjent. Għal stant, u għacċar illi il-dibattitu eh, interparlamentari fuq livell Ewropew jista eh, jirrapprezenta kif nistaw niverifikaw il-konverġenza ta' kull pajis lejn dawn l-anijiet komuni tal-Europa biex nkun nistaw anki nisħu fuq id-diffikultajiet ewlenin ta' ċerti pajizi f'dan il-proċess ta' konverġenza u fl-istess ħin anki biex inkunu nistaw eh, nejnu l-Parlamenti Nazjonali singoli biex jamlu lażliet li b'dawn iż-żminijiet huma diffiċli ħafna biex ma ngħidx eh, li bikuna. <clears throat> Grazzi. Issa għanna l-Loli Schmidt tal-Parlament Ewropew. Grazzi, Signora President. <laughs> illi wieħed jikol il-sandwiches hija ħaġa interessanti, però jiena nibżawis illi mhux se jkun hemm iktar sandwiches għall-Ewropa illi ċ-Ċiniżi oħrajn se jklomna kollha. Forsi din hija l-ikbar sfida li għandna qudiemna. Jiena qed ngħidu dan b'mod umli għaliex jiena naħseb li l-uniku mod biex nirsolvu problemi tagħna hija illi nikkooperaw, naħdmu flimkien. Naturalment huwa diffiċli jiena kont membru tal-Parlament Svediż U naf eh, fejn huma il-limiti bejn l-istat sovran u l-oħrajn u l-istat u l-istat so eh, eh, dak li qed jiġri fil dawn qed ibidlu kuljum dak li qed jiġri fil-Ġappun qed jaffettu lilna. Forsi aħna ma ridux da il-Lehman Brothers anki eh, anki f'ċerti self ħażin fil-Kansas se jaffettwa lilna llum għal stanti ħaġa verament sorprendenti li li konna problemi u rridu naraw kemm rridu nikkooperaw. M'hemmx limitu għal kooperazzjoni. Anki f'Londra ma jistawx jittrattaw il-problemi tagħhom eh, nazzjonali. Eh, Naħseb li l-istorja ħat isfidana kollha kemm oħna se tiġi minn wara u tissorprendina. sorprendina u qed tgħidilna għaliex ma miltu xi ħaġa minn qabel. Dejja mhijiex kwistjoni tal-leġislazzjoni fuq divorzju, mhux fuq il eh, fuq il-privattiva. Dira hija fuq kwistjonijiet ewlenin fl-Ewropa, ċoħe kif aħna se nżommu l-welfare state tagħna, x'inkella se nibqgħu barra il-pat ta' nhar il-ġimgħa jgħid li dan il-pat se jiġi preżentat lill kunsell Ewropew fl-24-25 ta' Marzu biex l-istati li mumiex fl-Europa għandhomx intenzjoni jihdu sen fil-pat. E, e, Dana jew ġew jew barra. U minn punt tiegħi pajjiż li qiegħed barra mill-euro e, u jixtieq jidħol, din hija ħaġa perikoluża se jaqsam l-Ewropa f'żewġ partijiet, forsi anki fi tliet partijiet, u din hija responsabilità tagħna hawnhekk fil-Parlament illi nipruvaw nevitaw li dan jiġri u najdu li rridu naħdmu fl-imkien u dan huwa proċessi li se jisseħ pass pass lan tana l-prinċipali u nħolqu l-Europa illi tista taħdem fl-imkien b'mod solidu u sostenibli. Grazie. Grazie. Essanna mill-Latvija, essu res. Grazie, President tal-opportunità li nitkellem qoddim il-Parlament u f'dan il-Komitat daqshekk interessanti. Nishtiq ngħid xi ħaġa fuq il-proċedura tal-budget fil-Latvja u nieħu idea wkoll fuq il-futur, ngħidilkom xi idejat fuq il-futur. Sissa r-rabta li hemm bejn il-programm ta' konverġenza u l-budget nazzjonali ma kienx tajjeb ħafna. A bażi tal-regolamentazzjoni nazzjonali aħna namlu l-budget intern tagħna eh, u f'qafas illi bħalissa ma jiprevedix impenji fuq dak li għandu xaqsam mal programmazzjoni Dina kienet waħda me raġunijiet eh, li kena krizi daqsek profonda għax ma kienx din il rabta Aħna nappoġġaw l-isforzi tal-Kommissjoni Ewropea biex ikun hemm bilanċ um, fuq naħa nazzjonali u n naħa tal-Unjoni Ewropea bejn iż-żewġ budgets. Bla dubju, l-Istati membri huma marbutin flimkien mill-qrib u l-problemi f'pajjiżi ġirien jistgħu iwaslu għal konsekwenzi gravi ekonomiċi fl-Latvja u viceversa. Kif għat, il latvija tappoġġa din il-koordinazzjoni mill-qrib bejn il-proċeduri tal-budget nazzjonali b'dawk tal-Unjoni Ewropea. Huwa loġiku illi il- programmi ta' konverġenza u l-proċessi nazjonali tal-budget jittihdu jitfaslu fl-imkien. Għaldastant fil-Latvija il-programm ta' konverġenza u l-budget nazjonali ġew aċċettati fil-Parlament nazjonali stant ġi analizzata anki f'komitati oħra tal-Parlament tagħna. Ta Il-proċessi nazjonali tal-budget fil-Latvija kienu e, mixin l-ura, l imħabba fil-fat li kena emendi tal-budget għal-budget tal-2011 u tini net imħabba anki fil-fat li aħna eh, nishtiqu nħol u disciplina fiskali fil-liġijiet taħna. Ta Għal-dastant għanna bżon taktar zmin. U dan il-qafas temporali. għandu stadju finali differenti meta tqablu mal-programm ta' konverġenza. E, differenza hija ta' xi xar bej wieħed ieħor fi żmien. Għal dastant jekk għandna għandix bżonn issa proċeduri speċifiċi, aħna nħossu illi il-politika finanzjarja u l-politika tal-budget fl-istati membri titħol taħt il-kompetenza tal-istat membru. Għal daqstant rridu naħdmu, għax peress, għax aħna rridu naħdmu biex inkunu nistaw noħol u pjan sostenibli. Il-Parlament Ewropew għandu jkollu rabta ma l-istati membri għabbażi tal-liġi eżistenti. Għal dastant, aħna nħossu li dawn il-proċeduri ġodda ma nix bżonnom. Pero, fuq dak li xasam mal-semestru Ewropew il-koordinazzjoni bejn stati membri, allora dan l-iskambju tal-esperienzi hija ħaġa importanti ħafna, u nek naqbel perfettament mal-presidenti tal-komitati illi żewġ laqat mhumiex bizzejiet, għandu jibżon, għandna bżon ta' iktar laqat konġunti bejn il-Parlamenti Nazzjonali u il-Parlament Ewropew. Għax bekk inkunu nistaw possibilità, jkonna possibilità li niskambjaw l-opinjoni tagħna u nieħdu sen fil-proċeduri ta' koordinazzjoni. Grazzi ħafna. Issa, Slovenja, Surcevic. Grazie tal-li tajtni il-mikrofonu, President. Il-persuni li tkellmu l-bira bħala introduzzjoni, specialment il-President tal-IBRD tal ib u anki il-diskors tal-President tal rompoj l-lum, kolla dawni tuni sens ta' ottimizmu kbir. Imma aħna fl-Unjoni Ewropea aħna nafu kif għandna noħorġu minn din il-kriżi monetarja u ekonomika b'mod illi aħna sensiru dejjem iktar b'saħħitna u lesti biex nafaċċaw l-sfidi ġodda. Dan huwa propju lan ewlieni tas-semestru Ewropew. Però l-Ewropa hija kontinent multikulturali kemm u differenti ekonomikament u għalhekk aħna mhux se jkollna suċċess biex naħorġu minn din istriġi jekk ma nagħmlux koordinazzjoni bejn il-parlamenti kollha nazzjonali l-sagrifiċi tal-ċittadini tagħna huma differenti wkoll għal din ir-raġuni hemm bżonn ta' kooperazzjoni kbira bejn il-Parlamenti Ewropew u l-Parlament Ewropew. Element importanti ta' din il-kooperazzjoni hija il-mod kif jiena nikkonsidera l-laqgħa tal-lum u nixtieq li jkun hemm laqat oħrajn bħal din. Forsi kif għadt il-bieraħ, l-Europa miexja l-qoddim mux bis fuq zewċ livelli, ma fuq ħafna livelli, mux fuq tnejn bis. Għalek nħoss li il-suċess tagħna se jiġi mkejjel mhux eh, speċjalment fuq il-rabtiet l-iktar dajfa tal-Unjoni Ewropea. Il-kriżi wrid li l-istabilità, nuqqas ta' stabilità f'stat wieħed jista' eh, jimina sistema ġenerali tal-Unjoni Ewropea U mandux jaqsam dan li ma jkun il-grupp eh, ta' svilupp eh, li dak il-pajis ikun membru tiegħu. Aħna fi Slovenja qed nippreparaw fil-semestru Ewropew u diġà aħna fassalna program nazjonali illi naturalment huwa ibbażat fuq ċerti punti ewlenin li hawnhekk nixtieq nisemmi. L-ewwel is-supervizjoni makroekonomika illi tinkludi il-previżjoni makroekonomika, evalwazzjoni ta' livelli ta' tkabbir potenzjali, u mbagħad il-konsolidazzjoni tal-finanzi pubblika pubbliċi mill-2011 sal-2015 anki sal-2020 u anki l-impatt ta' ċerti miżuri fuq il-prioritajiet tagħna. Issa waqt dan iż-żmien ta' kriżi Slovenja kellha anki deficit eċċessiv iktar minn 3% u l-intenzjoni tagħna li nerġgħu lura taħt 33% skont it-tratat ta' Maastricht umbat e, nibdew it-kabbir wara l-2015. Umbat bżon naturalment ukoll neħilsu mid-deficit strutturali fil-finanzi pubbliċi rridu ntejbu l-kompetitività fis-servizzi u u neħu deficienzi fil-ambjent tal-kummerċ irridu zidu l-kapacità, irridu l-investimenti fl-R&D sa 3% tal-GDP, illi hija tliet darbiet bħala eh, tkabbir u dinja kruċali u dan għanna bżonnu biex ikonna żvilupp tajjeb. U naturalment irid ikun hemm anki flessibilità fis-suq tax-xogħol u anki koordinazzjoni aħjar akbar fil-politika ta' salari u produttività. U għal din raġuni aħna għandna f'moħħna nsaħħu l intraprendorjalità u rridu namlu investimenti fis soċjetà tal-innovazzjoni eh, fis tal xol edukazzjoni, trasport, infrastrutturi ta' trasport dawn ma' koll elementi importanti biex inkunu nistaw nikbru ekonomikament un zidu l-GDP, il-politika tal-enerġija, ambjent, soċjali, eh, sikurta u amministrazzjoni pubblika. Dawn huma kollha affarijiet illi umbat rridu nittraduċuhom fil-budgets nazjonali tagħna u fil subiet għana ma' partit oħra interessati u daw jinkludu anki l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa nerġa' ngħaddi għall-Parlament Ewropew u ngħaddi għal Provanx Berez illi qed tagħmel rapport fuq is-semestru Ewropew. Provanx. Grazzi Signora President. Jiena meta tkellimt l-ewwel Eh, kont qed nippretendi li se nkun nista' nitkellem dan il-moment ukoll. Issa dan l-iskambju bejn Parlament Ewropew u Parlamenti Nazzjonali f'dan il-moment tal-sena bdejnieh seba' snin ilu u l-idea f'dak iż-żmien kienet li aħna nitkellmu dwar l-orjentamenti il-kbar ekonomiċi u politiċi il-lan eh, ta' dan kollu u għalli ebda eh, Ministru tal-Finanzi qatt ma ta' kasu. Għalhekk aħna ridna naraw flimkien Nassu għal biex namlu diagnostika biex najdu għek, sabiex unbat naraw xini situazzjoni, unbat l-istati membri kun jistaw eh, ifastu l-budget taħħom. Ridna naraw eh, xtib ta' diskussjoni dwar il-budget kien qed sir fil- stati membri differenti u kull darba li semmiet din l-orientament Ewropew kien jisemma biss minn dawk li kienu jippuntaw, jipuntaw sabajom lejn Brussel, ġifiri, flok ma aħna naraw mill-bidunet li konna għedin isu l-istess eh, elementi dejjem fil-waqt li aħna nikonsidraw id-diversità eh, li jem bejnietna, xkien dan kollu eżerċizzju biss ta' klim firaħ għal issa hemm bżonn illi dak aħna illi irridu naraw huwa li iva hemm u naċċettaw il-fatt li hemm differenzi bejnietna u għalhekk hemm issa bżonn li jkun hemm iktar konverġenza. Kien hemm inqal il-patt ta' stabilità kien patt ma jiswa xejn. Issa illum aħna erġajna qegħdin hawnhekk fuq nitkellmu fuq is-semestru Ewropew ejjew ma nerġawx nibdew uh, Jiena qabel kont l-ewwel waħda li kont navuka u nitlob eh, iktar eh, governanza ekonomika, ma fl-istess jien mbagħad eh, ma nistgħux ngħidu l imbagħad Brussel ma tindaħal f'xejn. Jew ħaġa jew oħra semestru Ewropew hija l-opportunità biex aħna nkunu intelligenti flimkien naqlin, flimkien u naqsmu, flimkien naslu biex eh, namlu apprezzament ta' situazzjoni eh, li qegħdin fija u naraw x'se nagħmlu. Hemm bżonn li nitkellmu flimkien. Issa persilina inni nħossem fih dan l-eżerċizzju hemm bżonn li konna tassew diskussjoni bejnietna u jiena forsi Eh, bħala rapporter bżonni li tiġu tajduli xi proposti għandkom, reazzjonijiet tagħkom x'tixtiequ ma rridx eh, nitkellem fit-tula xie kella titfil il-mikrofonu l-Presidenta. Imma is-semestru Ewropew kif se organizzaw il komissjoni Ewropea eh, f'jannar ppreżentat dokumenta l-eżami annwali ta' tkabbir Issa, mbaħt dan ikun valid, eh, validat mill-Kunsill Ewropew f'Marzu u qabel mal-Kunsill Ewropew validah il-Kummissjoni qed tibda eh, diskussjonijiet ma' kull stat membru biex tara rakkomandazzjonijiet hemm abbażi ta' din l-orjentazzjoni ġenerali għal kull pajjiż. Mbagħad il-pajjiż irid u ifassal ir-roadmap tiegħu imma meta aħna eh, eh, ħafna drabi ma naħsbux li jabżon li tkellmu fl-imkien, jina smajt il-Bernakwije illi eh, qed jgħid li dan għandu jsir f'Mejju, naħseb illi f'Mejju jkun tard wis. Naħseb illi anke għabbażi ta' dak illi għanna illum f'din il-laqa li kena illum illi rridu nkomplu niżviluppawa, hemm bżonn illi konna dan id-dibattitu tal-orjentament u fl-istess ħinna fil-li fil-kontest tal-koza kienem l-ideja ta' ġimma Ewropea li eh, ma tanċent laqat tajjeb. Imma u ikunu serji issa. Jekk aħna rridu ta' sew nitkellmu fuq dan is-suġġett, jekk irridu li eh, niddiskutu x'politika se nieħdu bħala Unjoni Ewropea, hemm bżonn li konna iktar minn jumejn u nofs, hemm bżonn li konna gruppi ta' ħidma naraw kwestjoni ta' investiment privat, hemm ħafna affarijiet Dan huwa il-messaġġ li jiena xtaqt naqsam ma'kom. U jiena najt li jiena kuntenta li qed ikonna din l-opportunità li nitkellmu u hija opportunità prezzjuża għalli xaħna fil-bidu fil neta bdejna ħloqna xaħġa imma naħseb li din il-semestru dan il-semestru Ewropew huwa essenzjali opportunità importanti Eh, u jistħoqlu li tkun ideja eh, sviluppata. Grazzi. Thank you very much, uh, and, and I'm sure you can gather. Grazzi. U tista tifmu. Illi id-dajat, għandkom u tibatu għom għal l provanx biex tinkludijom fil-rapport tagħha. Mela, għatanna zewċ kellima bis, għatanna nufsi għad dispozizjoni, ġviri kintkom tishtiqu t-istaw, etamlu li sinjal bidej u jina nħallikom e, titkelmu. Grazie, Signora President. Issa, mm, fuq l-istess suġġett e, tal-kellima ta' qabli Aħna se nitkellmu fuq il-forma u mhux fuq il-sostanza. It-trattat ta' Lisbona ta' responsabilità tal-Parlamenti Nazzjonali għal bini tal-Kostruzzjoni Ewropea fil-fatt, unki fuq il-bazzat fuq is-sussidjarjetà ġifieri nkunu nafu min se jagħmel xiex hija responsabilità Ewropea u ovvjament anke fuq livell nazzjonali hija responsabilità. Umbat waslet il-kriżi u l-parlamenti eh, nazzjonali Eh, eh, kellhom jivvutaw sabiex jgarantixxu il-debit id-dejn sovran dan għaliex għaliex l-Europa ma setax tagħmel dan fil-pożizzjoni li kienet responsabilità u deċiżjoni kienu eh, deċiżjoni li jridu jittieħdu mill-Parlamenti Nazzjonali. Mbagħad il-kriżi ta' u l-Eurogroup rid talbu għal iktar sinerġiji solidarieta msaħħa minħabba diffikultajiet li kien hemm f'ċerti membri tal-Eurogroup. Issa, il-budget nazjonali huwa responsabilità tal-Parlament nazjonali. U dan internament se jitlobna illi naħdmu aħjar il komitat tal-Affarijiet Ewropew u l-Kumitat tal-Affarijiet Finanzjarji Jena naf xinu ma diffikultajiet, ma dana kollu irridu noħol u għafas ċti tal-proċeduri tal-budget tana. Se jkun diffiċli ma bżon li namluħ. Jekk sħaqna u kol fuq il-responsabiltajiet il-ġodda tal-Parlament Ewropew li joħorġu anki kabbir u t tal kodeċizjoni issa fuq livell komunitarju b'mod kif huma l-affarijiet bħalissa u anki iktar u iktar fil-ġejjieni għalhekk aħna għandna dmiri li naħdmu flimkien nitalmu naħdmu flimkien. Fil-fatt li kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll Parlament Parlamenti Nazzjonali jridu jisimgħu l xurxin jifmu l-xulxin, jifmu x'inhuma l-ispeċifiċitajiet ta' xulxin uh, minajr ma, ma, ma jkollom xi jiet wieħed fuq liħor rridu nirrispettaw il-xulxin u naħdmu fl-imkien kemm fuq livell intergovernativ jew inkella intrakomunitarju rridu nkunu ċari fuq dak li se nagħmlu. Hemm bżonn ta' dialogu mhux se jkun dejjem faċli, hemm bżonn li nitalmu nitkellmu flimkien u nagħmluh b'mod formali, solenni, eh, forma ta' laqat plenjarji ma' kif qalet eh, Pervanx peres, hemm bżonn ukoll illi noħolqu forma ta' dialogu li, li ta' kuljum. Hemm bżonn li noħolqu mezz kif aħna nistgħu naħdmu flimkien ta' kuljum laqqas mu se jkun faċli, jridu kunu immaġinattivi, jemżon ta' rida politika qawwija ma' din hija ħaġa tajba eh, biex niġġieldu kontra l-kriżi u naħseb tkun idea tajba wkoll biex fil-ġejjin u Ewropa ħjar. Thank you very much. And now from Belgium I... Grazzi, issa mill-Belġu għanna li Sinjura Gerkens. Vela. Jena kontenta li qed intervjeni f'dan l-istadju tad-dibattitu. Għaliex naħseb illi kulħadd fil-Parlament Belġan jixtieq illi jkun hemm proġett ta' governanza ekonomika fuq livell Ewropew u li jkun hemm ukoll metodu komunitarju ta' ħidma li li wassal għal dan il-metodu intergovernattiv imma huwa veru wkoll kif qal Fran van der Boek fl-interventi għaw aktar kmini u veru li għalina u importanti li l-modell tal-izvilup soċjoekonomiku Ewropew jippermetti illi kunem bilanċ ta' veru bejn id dimensjoni soċjali u ekonomiku. U għallek issa rrit nisħaq meta qed nitkellmu fuq semestru Ewropew bir-rakkomandazzjonijiet ta' governanza ekonomika fuq diskussjonijiet plurianwali tal-Unjoni Ewropea, wasanna f'mument fejn flimkien kemm il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali huma il-post ideali fejn namlu dan, irridu niddeċidu x'tip ta' indikaturi se nużaw biex aħna nqisu norjentaw il-politiki tagħna. Jiena nħoss illi għalissa fl-indikaturi li għandna bosta indikaturi hekk sejħa ta' kompetittività, bosta indikaturi fuq li għajdunna x'infiq irridu nevitaw, ħafna inqas fuq il- il-kapacità ta' dħul li għandha jkollu għandhom ikollhom l-Istati Membru l-Unjoni Ewropea u b'mod kif aħna nistgħu nqisu li nagħmlu investimenti f'servizzi fl-għajnuna li nagħtu fil-persuni fil-kura servizza kura tas-saħħa fit-tali nagħmlu investimenti li waslu għal żvilupp ekonomiku u eh, prosperità. Dawn huma suġġetti importanti, diskussjonijiet li aħna rridu jkollna mill-bidu. Issa, issa u fil-ġimgħat li ġejjin, għaliex hemm bżonn illi dan issir qabel ma l-istati membri jippreżentaw il-programmi tagħhom li jkunu eżaminati għabbażi ta' indikaturi li jkunu ġew deċiżi u li għandhom nejn ikunu restrittivi wies biex iwaslu għal dan il-bilanċ li aħna nixtiequ. U biex inwieġeb għal eh, kollega tana Ewropea Franċiża, naħseb li l-moment ta' diskussjoni reali u fizika bil-Parlamenti Nazzjonali u Parlament Ewropew huma iva interessanti għaliex li wieħed jibgħat opinjoni bil-miktub wara diskussjonijiet li jkun fiħdan ta' kull parlament eh, nazzjonali jitlob ħafna ħin, ħafna enerġija imma eh, huwa interessanti. Imma xorta mhux biżejjed għax hemm bżonn li aħna jkollna dinamika li tippermettilna illi natu xi ħaġa natu ħajja xi ħaġa iktar interattiva bejn eh, l-istituzzjonijiet l-entitajiet differenti. Naħseb illi Eh, din hija xi ħaġa li intqalet hawnhekk u naħseb li tammin min jipprova u nwettqu fuq livell tal-Parlamenti Nazzjonali. Speakers coming in, I'm going to turn now to uh, uh, my Hungarian colleague Ishvan. Issa grazzi. Issa għandi l-kollega Ungaris, Ixvan, u bat għandi mill ġermania u bat għanna l-Viki Ford li għanki ixta ixtaq titkellem. Istvan. Grazzi ħafna xaran. Mm, ġentili ħafna inti li ħallejtni nitkellem anki li li bħala ko-president. Il-presidenza Ungeriza kella bħala priorita li konna Europa aktar b'saħħita. Rajna xi bidliet f'dawn il-ġimgħat li għaddew u l il-debattitu tal-lum u eżempju ta' jibta kif irridu nibnu l-Europa iktar saħħita għoddim eh, fl-imkien. Id-deċizjoni fuq il-pat eh, għall-euro minn membri tal-eurozona ta' nar il-ġimgħa eh, jistaqsi mistoqsija importanti. Kif il-membri li mumiex fil-zona euro kif jistaw jiġu involuti f'dan il-pattu, kif jistaw jibbenefikaw minn dawn id-deċizjonijiet. Lan tal-President Van Rompuy li il-patt mhuwiex propju għan fih nifsu imma lan tiegħu huwa illi nipproteġġu il-kisbiet soċjali il-modell ekonomiku soċjali Ewropew u nikkonservaw il-suċċess. Dan huwa lan tal-patt u aħna eh, għal dan iridu niġġieldu. Nixtieq anki nisħaq jew nisħaq appuntu fuq il-kontribuzzjoni ta' Vicky Ford. Jiena eh, personalment jiena matematiku għal dastant jiena għat attent għal dak li għalet Vicky Ford Jina naħseb illi illi l-maġija finanzjarja tal-packaging ta' dan il-prodotti I kontribuja għal suċċess ta' dan il-paketti. Irridu noqgħdu attenti għal din il-maġija. Dejjem hemm sorpriża dejjem għandhom xi ħaġa fil-komma. Iridu nħarsu lejn regoli għax għax da mux se jkun hemm benefiċċju jekk eh, eh, dawn il-maġija sir mingħajr ma nindunaw. Ħaġa oħra importanti hija li innidu dan is-semestru Ewropew u għal dan għandna bżonn ta' koordinazzjoni mill-qrib. Bejn dawk li jieħdu deċiżjonijiet tal-livell oli u fil patto anki l ideat nazjonali. Għalda daqsan dan l koordinazzjoni bejn l ideat nazjonali, il-pattu anki eh, għanijiet eh, oħra tal-Unjoni Ewropea. Pero kif bosta kollegi għalu, għanna bżon assolutament illi konna konverġenza. Aħna dak li konna għedin namlu taħt l-isem ta' politika ta' koezjoni miex ħaġa li rridu nunċaw għalija, rridu eh, insaħħu l-konverġenza, rridu nsaħħu l-koezjoni. U l-lum hija opportunità kbira għal biex ikun hemm skambju miftuħ ta' idejat biex nitkellmu b'sinċerità f'dan id-dialogu tagħna. Naturalment għandna biżejjed xogħol f'pajjiżna fil-Parlamenti Nazzjonali tagħna, però Minkejja dan irridu nintaqgħu dejjem iktar spiss. Nintaqgħu iktar spiss, iktar regolarment, għax il-konverġenza miex ħaġa illi irridu nimiraw għalija fil-programmi nazjonali tal-budget, imma rridu niġu fl-imkien iktar spess. Għandu jkun hemm konverġenza bejn l-idea tal-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew ukoll. U għal din raġuni jina kontent li jina unek l-lum, jina kontent ħafna li din hija opportunità biex namlu skambi ta' l-idea tagħna. U nittamaw ukoll li mhux se tkun biss fil-11 ta' Marzu meta eh, meta ġi firmat il-patt imma anki l-15 ta' Marzu li jew għallum bħala bidu ta' inizjattiva ġdida. Grazzi ħafna. Issa, et eh, għaw iktar kellima li xtiqu eh, jitkelmu għanna bizzajiet biex eh, inkomplu sal-axar. Viki, jina niproponi li inti titkellem l-axar għax inti il-kap ta' din il-qafas. Jina qed nara li mill-naħa matematika hemm ħafna minn daw il-gwardji tal-kaċċa illi għanna fil-lista għanna mill-Ġermanja sur binding Aber ich bin auch Elektriker und deshalb. Ma nafx kien xem xiftajim minn qabel, imma jien ukoll matematiku u wkoll electrician. U l għandi approċ prattiku. U nista' nkompli ma dak il-kelem ta' qabli. Konverġenza tfisser li tkun Ewropa soċjali, Ewropa tas-suq soċjali, Ek nistaw nixbu l-miri tagħna, iżdejn qed naraw ukoll li fl-iżviluppi li rajna dawn l-aħħar. il faqru uffiċjali qed jistiet. Istaw kol il-ġid qed jistiet. Jekk ċertu konċentrazzjonijiet dan jista' iwassal għal kriżi. U f'dan il-moment hemm stennija li l-pubbliku jrid jappoġġa lill privat Iżda l-kawza ta' din il-kriżi f'dak li għandu xaqsam il-konċentrazzjoni tar-riskju huma il-prodotti hekk kim sejħa prodotti tossiċi. Għalhekk irdu noqogħdu attenti illi ma u s-sistema hawnhekk illi tkun qed issaħħaħ il-faqar uffiċjali pubbliku u fl-istess waqt issaħħaħ il-ġid privat. Jekk nitkellmu dwar it-tfaddil, mela allura qegħdin naraw nofs verità għalli xaħna rridu nizguraw illi naħa tal-tul fil-budget, fil-settur pubbliku tiġi msaħħa u għalek jina nkun sodisfat jek bil-fat, jina sodisfat bil-fat il leftiti għaxa ħagġa l-Parlament Ewropew jilqaħħa. Jina membru soċjal-demokratiku, aħna jina nitkermu dwar dan. Kenna tattika li sviluppajna, iżda kien hemm xi ħadd illi fil-borsa kien qed jagħmel xogħlu forsi kien qed jagħmel 50 60 transazzjoni kuljum, imma llum l-ammont naraw multiplikat b'100 u għalhekk din għandha għan deċenti din it-taxxa. Dan għandu jkun ta' raġuni għaliex għanna naraw id distribuzzjoni tal-ġid u d-differenza bejn id-dejn u surplus il-faqar u il-profitt. Dan huwa mod kif nistaw nipruvaw nirranġaw, nibilanċaw l-affarijiet. L-istati membri u korridu jaħsbu dwar l-approċ tagħhom dwar kemm u viabli. Sfortunatament jina qed nara dawk il-pajjiżi li għandhom l-euro jekk huma għandhom politika fiskali, huma għandhom politika soċjali li hija differenti. Jekk ma jkollhomx konverġenza aħjar hemmhekk mela allura il-diżugwaljanzi bejn din il-munita komuni u l-muniti l-oħrajn u l-politika diverġenti fil-pajjiżi membri twassal biex aħna nispiċċaw namlu froġa u għalek irridu li nbidlu l-approċ tagħna hemmhekk. Issa il-Belġu is-sur dekru. Grazzi tasse, Signor President. Jiena nishtu nitlob skuża għaliex wasal xi ftit tard. Forsi dak illi għandi xi ngħid diġà ntqal din id-diskussjoni l-lum. Jiena membru parlamentari, Sur Van der Broek, jaf illi jien illi fil-Parlament Belġana 43 sena rajt l-izviluppi tal globalizzazzjoni l-Europaċizzazzjoni u esperjenzajt ħafna politika differenti. Iżda dan l-aħħar qegħdin naraw illi qed insemmu ħafna il-ħin, il-timing, iżda spiss ninjoraw lil-nies u irridu nerġaw ninvolvuhom dawk illi dak illi n-nies ħafna mill-istati membri tagħna jridu jaraw fil-verità f'termini ta' aspetti soċjali u ekonomiċi huwa illi stati membri għandhom strutturi differenti. Nistaw nejdu illi fjannar, nistaw naraw li fjannar għanna l-inizjattiva minna tal-Komissjoni, diskussjonijiet fil konsil un-bat smieħ f'Marzu fost l-oħrajn. Nistaw nipruvaw niġbru dan kollu fl-imkien biex ikonna politika, aspetti ta' politika budgetarja, fiskali u ekonomiċi aktar koordinati. Iżda xi ħaġa xi ftit aktar komplikata minn dan u rridu ninvolvuha wkoll. Hemm effetti leġittimi u li jfissru li hemm setat differenti li huma paralleli jew inkella eh, superimposti l-Repubblika Federali tal-Ġermanja, l-Awstrija, l-Ġermanja hemm eh, raġuni, lende, komunitajiet, hemm ukoll bliet kbar li għandhom impatt eh, fuq il-budget importanti. Ġifiri entitajiet li b'mod differenti jew kultant mingħajr koordinazzjoni għandhom il-politika budgetarja u ekonomika tagħhom, allura xiridu nagħmlu eh, f'dan il situazzjoni bħal din fejn f'ċerti pajjiżi li għandhom sistemi leġittimi, pero sistemi bħal dawn u jemżon illi nikkonkretizzaw, nimplementaw uh, il-konsegwenzi ta' dak li hu semestru Ewropew. Issa dan l-iskambju ta' opinjonijiet għaliex dan jista' jkollu dimensjoni fi żmien ta' kompetenzi, ta' ġerarkija, kemm madħul, għall-infiq, jew inkella l-koordinazzjoni ta' dan kollu. Naħseb li bżonn iżidu wkoll dan l-element eh, f'dak kollu illi aħna nirriflettu fuq hawnhekk fid-diskussjoni. The final speaker from the Grazzi l-aħħar kellim il-Parlamenti Nazzjonali u għam il-Portugal u hija l-Onorevoli Martens É eh, eh, natural e acho que estamos todos de acordo na necessidade aħna il-koll naqblu li mbżon ta' koordinazzjoni akbar tal-politiki tagħna u għalhekk għandna bżonn is-semestru Ewropew. Imma aħna nafu ukoll il-problemi tal-kompetittività tal-Ewropa u din blokok tal-Ċina, l-Indja u l-Istati Uniti. U eh, fl-ewwel parti tal-laqatana ta' dalodu fejn smajna l-approċ il ħa l-President tal konsil hemm bżonn li l-pajjiżi jkollhom iż-żmien sabiex jagħmlu l-aġġustamenti meħtieġa. Għalhekk il- il-mizuri li qegħdin jagħmlu eh, jaddottaw l-istati membri ma' miżuri ta' sterità diffiċli imma dan ukoll irid imur jitfid perspettiva ta' tkabbir jekk le l-affarijiet se jmorru mill-ħażin għall se jsiru dejjem iktar diffiċli l-istati membri ma jistawx jaħdmu waħedhom għaliex ikun hemm spekulaturi illi japprofettaw ruħhom. Hemm bżonn li jkun hemm iktar Ewropa permezz tal-istrumenti li qed nitkellmu fuqhom issa. U hija propju dak li hemm bżonn bħalissa. Uh, fil-Portugal ma kienx hemm eh, spekulazzjoni fuq il-proprjetà immobli, aħna ma kenniex problemi ta' dak tip aħna kien għadna li se jkunem hemm iktar innovazzjoni, eh, taħriċ biex nippruvaw nerġaw nagħtu spinta lill-ekonomija anki fuq sma tradizzjonali bħal per eżempju produzzjoni tal zraben u fil-qasam ta' tessili Għalhekk jidrinna li hemm bżonn li aħna jkollna iktar kooperazzjoni bejn l-istati membri sibu soluzzjonijiet koordinati eh, qed naħseb dwar dak illi intqal waqt id-dibattitu li kellna waqt li kell ma' Sur Delor li konna taxxa komuni, mekkaniżmu komuni li jippermettu l-na bħala stati membri illi nirkupraw Din hija xi ħaġa li ta' min forsi jaħseb iktar fuq għal Portugal qed jagħmel dakollu li jista, qed jagħmel dmiru qed jipprova jarmonizza bħalissa il-regoli budgetarji tiegħu il-Kumitat eh, tal-Finanzi u tal-Budget fil-Parlament Portugiż qed jagħmel dakollu sabiex jilħaq dan il-an. Umbat dwar il-rkupru ekonomiku fl-Unjoni Ewropea ejjew ma ninsewx l-importanza li noħolqu miżuri li mm, jagħtu spinta l-innovazzjoni u li jagħtu valur miżjut ikbar. Il-Portugal eh, miex f'din id-direzzjoni u ilu miex f'din id-direzzjoni għal bosta snin. Very much, uh, and now... Grazie tassew. Issa, fissa il parlamento Ewropew, Vicky xaħġa ta' sew sabiħa li niltaqgħu ma' matematiċi oħra xi drabi nirraġuna aħjar bil numri milli bil-kliem. Nitlob skuża jekk fimtni ħażin, Oli. Kull pajjiż irrit jaqsam l-aħjar prassi tiegħu f'dan is-semestru biex il-kol nissaħħu il kol kemm aħna. Dan ma jfissirx illi kulħadd irid ikun identiku fl-approċ tiegħu għal dawn is-soluzzjonijiet. Tista' hemm din xaġa ħaġa komuni u din xi ħaġa provajna nadottawha fl-oqsa fiskali fejn hemm il-pajjiżi differenti illi jridu jkunu f'konformità ma l-obbligi ta' trattat. Iżda l-lan huwa l-istess wieħed. Jiena qed nirrikonoxxi illi ħafna pajjiżi fih dan iż-żona euro. Forsi jridu illi kollom approċ fuq livell ola ta' koordinazzjoni. U għalek jiena daħal daw suġġerimenti mill-oħrajn dwar il finanzjarju tal-banek jiena naħseb li ħadd ma suġġerixxa illi dan ġara fl-Irlanda. Jiena naqbel kien hemm ħafna er fiskali u nuqqas ta' trasparenza jena naħseb ukoll il-listqarja ta' mudi dwar il-banek Spanjoli li waslu għad downgrading ftit tal-ġematilu kellu xaqsam ma dawn il-problemi finanzjari le dan huwa self zejet bla razan aħna neħtieġu trasparenza u dan rajnieh ċertu budgets nazzjonali. Għalek, qed prova narġan daħli trasparenza fir rapporti jina naqbel illi rridu nitrattaw Basel hawnhekk dan ir-rapport ukoll. Fir-rapport tiegħi jiena staqsej jekk l-istati membri jistgħux jindirizzaw nibdin il-kwistjoni ta' istituzzjonijiet indipendenti fiskali. Għaliex naf li din hija kwistjoni sensittiva, naf illi ħafna pajjiżi għandhom approċ differenti fil-konfront ta' dan jiena nixtieq nisma' aktar minn għandkom jina qed rekomanda illi jkun hemm livell ta' monitoraċ indipendenti biex nizguraw li hemm proċessi tajbin tal-budget din għandha tkun ħaġa mandatorja dan iż-żona euro jekk taqsewni biex nissuġġerixxi l-kollegi tiegħi din hija xi ħaġa rkomandata għal pajjiżi kollha irrid niżgura illi nsibu l-aħjar lingwaġġ għal dan biex ikonna dan il-monitoraġġ indipendenti imma tkun xi ħaġa illi intom il-kol tkunu tistgħu taħdmu flimkien magħha. Jiena nixtieq nisma' aktar minn għandkom wara din il-laqa dwar dak illi intom taħsbu li jista' jaħdem għal pajjiżkom. Ħadd ma tala biex jitkellem aktar tajt il-President. Alla stand, grazzi tassew, grazzi li l-kulħat, naħseb li dan kien dibattitu tassew, tassewi li aħna kellna nishti nagħmel xie kommenti ta' jellu, wara, dak li għadek jem tejt, Viki, Jiena naħseb illi aħna qegħdin nindirizzaw il-qafas tal-regolamentazzjoni biex nirfinaw l-affarijiet u biex nitrattaw l-affarijiet li mhumiex tajbin u l-istess japplika għal kontijiet pubbliċi fil-parlament bil-ħidma tagħna dwar il-pakkett dwar il-governanza ekonomika aħna qegħdin nippruvaw ninżu flimkien dawn l-istrumenti illi għandna qudiemna, strumenti differenti li għandna quddiem għandna semestru Ewropew, għanna il-lini gwida integrati kemm għall impiegi kif ukoll għall-ekonomija u għanna wkoll il pakketta ta' governanza ekonomika. Jiena naħseb jekk narġgħu nitkellmu għal matematika mela allura għandna bżonn illi nifmu aħjar it-teorija ta' seb hawnhekk u l-intersezzjonijiet. Iżda dan irdu nippruvaw nitradduċuh fil-lingwa. Il-messaċċar jekk jidher hawnhekk huwa li aħna irdu nżidu kemm il-frekwenza il-frequency u l-intensity duration tal- dawn id-diskussjonijiet, ġifiri namlu għam aktar ta' spiss, kun nistaw ninqasmu fi gruppi ta' ħidma u nindirissaw li xurxina unek. U importanti li ħna nirrikonoxxu li kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Parlamenti Nazzjonali issa ikunu involuti fil-gvernanza ekonomika b'tali mod illi qatt ma kienu hekk qabel. U għalhekk din hija opportunità illi aħna noħolqu rabta bejn il-livell nazzjonali u dak Ewropew u insemmaw l ħna ta' ċittadini tagħna dejjem aktar u huma jisimgħuna aktar. Għalhekk naħseb li dawn huma affarijiet importanti li aħna rridu nippruvaw nwettquhom. Is-sessjoni ser terġa' tibda llum wara nofsinhar f'din il-kamra. U ser nibdew fit-tlieta u kwart. U għalhekk is-sessjoni ser tibda fit u kwart u ser tispiċċa fil ħamsa u nofs. Sa dak il-ħin, grazzi ta' sewta li kontu prezenti, narakom aktar tard.